Nistaw nibdew bil-laqa tal-lum. Nilqaw fostna hawnhekk il-mistiedna importanti tagħna. Għanna il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Impjek, il-Ministru għall-Familja u Solidarieta Soċjali u il-Ministru għall dialogu Soċjali għaffajt tal-Konsumaturi u Libertajiet Ċivili huma qegħdin jirrappreżentaw il-presidenza l-ġdida dik sa Malta illi għandha aġenda tajba u ambizzjuża fuq kwistjonijiet illi jinteressaw lil dan il-kumitat illi aħna impenjati fuqhom u nixtiequ nilħu riżultati dwarhom. Għadda stant merħba mill-qalb f'din il-laqa tal-kumitat ta' l-impjek Komitat dwar l-impjeg u l-affarijiet soċjali nixtieq nibda billi ngħaddi l-mikrofonu lill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-impjeg l-Onorevoli Bartolo. Għandek il-mikrofon. I, I think I will, I will. Naħseb sejjer nitlob lill-Ministru għall-Familja biex jibda bil-preżentazzjoni tiegħu. Mela nibdew bil-Ministru għall-Familja Solidarjetà Soċjali. Please. Jekk joġbok, għandek il-mikrofonu, surfaru. Ringrazzjak, Madam Chair, nirringrazzja l-membri parlamentari Ewropej li qegħdin jattendu hawnhekk u l-mistidnin l-oħra kollha distinti. Matul l-aħħar 60 sena, l-Ewropa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama, prosperità, żvilupp u paċi. Din il-kisba kbira kienet riżultat tal-viżjoni tal pajoniri tal-proġett Ewropew. Fi żmien meta ħafna oħrajn kienu xettiċi dwar kemm nistgħu nirnexxu u jekk nistgħux naħdmu flimkien. Fis-60 anniversarju tal-proġett Ewropew, imislinna Malta li żar stat membru il-privileġġ u l-opportunità li nippresiedu il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa żmien fejn fih irridu flimkien nieħdu kont tal-aħħar 60 sena Il-koll għanna dmir li niproteġu dak li ksibna sal-lum u nikkomunikaw il-benefiċċji ta' dan il-proġett li ċittadini tagħna. Benefiċċji li xi kultant jintesew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu l qoddim L-Ewropa għandha bżonn momentum ġdid. Żviluppi riċenti madwar l-Ewropa u rew b'mod ċar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun aktar viċin il-popli tagħha u li tikkomunika b'mod effettiv il-miżuri importanti li qed tieħu biex tipprovdi opportunitajiet aħjar għaċ-ċittadini tagħha li jagħtuhom iċ-ċans jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jirnexxu fihom. L-avvenimenti politiċi li esperjenzajna s sena l-oħra ħallew marka fuqna l-koll. Il-bżonn ta' reforma qatt ma kienet daqshekk urġenti u lajta biex inkunu viċin in-nies qatt ma kienet daqshekk ċara. L-avvenimenti tas-sena l-oħra il l-pedamenti tal-proġett Ewropew kif nafuh. Malta hija determinata li tagħti il-kontribut valitu tagħha għal proġett Ewropew. Naspiraw li matul il-Presidenza permezz tal-ħidma tagħna fil-Kunsill u tal-ħidma maqom fil-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha. Nafu li sitt xhur huwa perjodu qasir ħafna. Fil-waqt li ninsabu ambizzjużi li nikkontribwixxu biex immexxu l-proġett il qoddim u nagħmluh aktar kredibbli, qegħdin inkunu realistiċi. Nafu x'inhuma l limitazzjonijiet tagħna, iżda nafu nafu wkoll x'inhi s-saħħa tagħna Edin immorru qoddim il delegazzjonijiet l-oħra fil-Kunsill bħala interlokutur onest, mingħajr aġenda moħbija u mingħajr pretenzjonijiet. Bl-istess mod, sa nkunu naħdmu mal-Parlament Ewropew fi spirtu ta' kollaborazzjoni u onesta. Il-fatt li għanna il-Prim Ministru, il-Deputat Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi, kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni, li kollha servew bħala membri tal-Parlament Ewropew iwassal biex żgur nifmu l-importanza li għandu il-Parlament Ewropew. U intkom ir-rappreżentanti dirett ta' ċittadini Ewropej biex tilleġislaw fl-interess tagħna lkoll. Ninsabu kbirin li qed nassumu il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea propju f'dan il-moment. Il-prinċipju ewlieni li se jgwida l-Presidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisk u ġdid fix-xogħol li ġib li ċittadini Ewropej aktar viċin xurxin bħala konsumaturi, bħala nies li joħolqu l-ġid, bħala stakeholders. U għapropju għalhekk li identifikajna s sit prioritajiet inkluż l-immigrazzjoni, il-neighborhood policy, il sigurtà is-suq uniku, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi. Għalli ġenwinament nemnu li l-popli tagħna għandhom tħassib leġittimu li jrid jinstema'. Ma nħoss li għandi nidħol f'kull priorità b'mod individwali għal daqstant bil-permess tiegħek, Sinjura Ulfstock, ħan tkellem fuq il-programm ta' ħidma fl-oqsma li l-kumitat tagħkom jiddiskuti u jaħdem daqstant qudiem. Imma ħanieħu qabel xejn l-oppor li nifraħ lilek, Madam Chair, u l-Chairperson tal-Empel, Mr. Handel, għal konferma ta'kom u nawgura lil membri eletti l-oħra għal ħidma għax xur u snin li ġejjin. Chair, thank you for giving me the floor. First of all, I would like to express my appreciation to the MP Grazzi, Signora President. Nishtiq nirringrazzjak tal-li tajtni l-lum din l-opportunità biex niddiskuti miegħek l-lum il-programm tal-Presidenza Maltija fil-qasam tal-, presidenza solidarieta soċjali. Il-Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea hija opportunità interessanti u ta' sfida fid-daw tal-fatt illi din hija l-ewwel darba li pajjiżna sejjer jorganizza il-Presidenza. Malta temmen li bitlestija li organizzata u bil-miri tagħna ser ikonna riżultati li sarfu Tajjeb ferm, il-ħidma tal-Presidenza Maltija sejra tala u kol it-trio ta' presidenzi bil-program konġun ta' Trojka. Jiena nixtieq għal-dastant nir-ingrazzja li żewġ predeċessuri tagħna il-presidenzi tal-Olanda u dik tal-Slovakkja għal l-impenn tagħhom biex jilħu riżultati fuq impenji soċjali. Malta sejra tkompli taħdem fuq il-ħidma ċellenti tagħhom. Fil-programm tal-ħidma Maltija tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea aħna nistaqsu mistoqsija kif nistaw niżguraw illi mhux biss il-ħidma tal-Unjoni Ewropea sarra f'riżultati ekonomiċi għall-istati membri, iżda li dawn il-riżultati jissarfu u jinaddew l ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Hija l-intenzjoni tagħna li nilħu r-riżultati il-ħajjet ta' ċittadini tagħna, ħajjet ta' kuljum fil-waqt li żan tant inkom nikkonsolidaw il-qalba soċjali, Ewropa soċjali, Ewropa ta' solidarjetà hija dastant mhux kombinazzjoni li waħda mill-prijoritajiet infassla fil-President fil-programm ta' Presidenza Maltija hija dik tal-inklużjoni soċjali. Fil-fatt tul il-mandat tagħha l-Presidenza Maltija sejra tistinka biex tippromuovi l-inklusività fil-forum kollha tagħha fil-laqgħat bejn il-membri Maltin tal-Kabinett u ehm, membri oħrajn fil- esperti fil-kabinet rajna imtenija l-loti importanza lil dan il-komitat u l-kolleġġ. Il-presidenza Maltija għażlet Making Work Pay illi xogħol ħallas bħala qalba tal-politika tax xogħol u dik soċjali. Hemm numru ta' raġunijiet il għala intażlet din it-tema l-ewwel nett. Il-Presidenza Maltija tassew temmen illi l-tkabbir ekonomiku l progress soċjali jimxu jitfit. Miex kombinazzjoni għal dastant li fil-waqt li l-ekonomija Maltija komplet tikber ma lajf is-snin moddija, il-qat baqa jonqos sal-iktar livell baxx fl-istorja. Malta temmen illi bit-tfittxija tal-komplement ta' dan l-istati membri sejrin jiġbdu il-ġnis edha eh, lejn il-post ta' xol u naqsu il-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fil-fatt. Il-xol ħallas u mod ta' kif innaqsu id-dipendenza fuq il-benefiċċju l-esklużjoni u nżidu l-parteċipazzjoni hija kwestjoni rilevanti ħafna għal l-Unjoni Ewropea ta' wara l-kriżi fejn l-Istati membri ma' mħeġġa jistosnu sforzi sabiex ikun hemm titjib ekonomiku u sostenibilità fil-waqt li tibqa' tindirizza l-impatt negattiv tal-kriżi fuq il-kwalità ta' ħajja u l-benessri li lin minn dan illi x-xogħol ħallas huwa marbut mod intrinsiku mal-miri ta' l-Istrateġija Ewropa 2020 fejn fost l-oħrajn il-miri huma li 20 miljun individwu joħorġu mill istruzzjoni soċjali u l-faqar. Il-kwestjoni ta' making work pay hija kwestjoni trasversali li tolqot anki l suċċess tal-Istrateġija Ewropa 2020. Tħul adegwat permezz ta' sostenibilità fil-fatt jippermetti nibitaw il-faqar esklużjoni soċjali. Fil-ġrieda kontra l-faqar, il-xogħol irid ikun qed iħallas tajjeb għal dastant. Fil-waqt li l-att tal benefiċi jahad, fil-fatt li l benefiċi jaġixxu bħala xibka illi tħares li dawk li huma l-iżjed dajfa milli għaw faqar assolut dan m'għandux iżom lura li dawn individwi milli jidħlu jiparteċbaw fis-suq tax-xogħol. Tul is-snin l-istati membri introduċew numru ta' riformi biex ix-xogħol ikun attraenti u nħeġġu il min jista' jaħdem biex jidħol għax-xogħol u jibqa' impjegat. Xi pajjiżi introduċew inċentivi pożittivi biex eh, iżidu d-divarju bejn il- bil-pagi baxxi u l-benefiċċji dan jippermetti li jitnaqqas il-qat, il-faqar, il-nasas tal-nattività u l-esklużjoni soċjali fil-wat li nħedġu l-parteċipazzjoni fix-xogħol tan-nisa dawk bħiriet baxxi nis b'diżabilità u l-ħaddiema tajta iktar avvanzata. Ftul il laqgħa tal-EBSCO li jmesser ikun hemm dibattitu dwar iċ-ċaqliq mid-dipendenza fuq il-benefiċċji bħala kontribut lit tema prinċipali Making Work Pay l-attenzjoni politika kull ma jmur tiżdiet lejn din it-tema u ukoll biex nifirxu u nitrasferixxu l-aħjar prassi fost stati membri. Dwar il-pilastru Ewropew għal drittijiet soċjali dan fiħsibu jaħdem bħala qafas ta' referenza għal performance soċjali u sejjer ifassal numru ta' prinċipji essenzjali biex nappoġġaw Suq ta' xogħol li jaħdem tajjeb, sistemi ta' protezzjoni soċjali bejn il-membri parteċipanti. Dan id-dokument konsultattiv li fih il-viżjoni preliminari tal-Kummissjoni fih 20 punt politiku li jista' jkopri l-pilastru. Rridu nżomm u dimajnejna li dan id-dokument kien suġġett ta' konsultazzjoni pubblika li baqgħet għaddejja sax-xar li għadda. Il-konferenza organizzata mill-Kummissjoni Ewropea f'jumejn ilu ġewwa Brussell għalqet il-proċess ta' konsultazzjoni u kienet biex niddefinixxu id-direzzjoni tal-pilastru. Pala follow up din il-konferenza, l-komunikazzjoni sejra tiġi publikata f'Marzu ta' din is-sena għal daqstant irridu nibdew naraw x'bidliet se jiġu introdotti proposti fil-pilastru bħala riżultat mill-konsultazzjoni pubblika, partikolarment brabta ma xieħut mill-aspetti li zjat importanti bħal bażi legali u il-parteċipazzjoni tal-istati membri il-presidenza Maltija sejra tissilet biex tmexxi il qoddim id-diskussjonijiet fil-Kunsill fuq il-lat ta' ċessibilta fajl li aħna nqisu li huwa tassew importanti fid-dawl tal-miri li jfassal Fiħdanu, l-att ta' ċessibilta se jkollu rekwiziti ta' ċessibilta komuni għal ċerta prodotti u servizzi komuni li sejrin jgħinu lil dawk li għandhom diżabilità mod Ewropew sabiex jipparteċipaw aħjar mod attiv fil-ħajja ta' kuljum. Aħna konxi ta' diffikultajiet li ħarġu mid-diskussjonijiet b'mod partikolari minħabba l-ambitu ta' direttiva minn li diġà sar xi progress fuq aspetti oħra tal-proposta li huma konsidrati bħala wis problematiċi. Illi jkollok idea ħjar tal-xi l-istati membri dwar din il-proposta ġi preparat mod konġunt fil-presidenza Slovakka u dik Maltija kwestjonarju komuni u ċirkolat fl-ħar ta' sena li għaddiet. Il-feedback li ħareġ minn din il-konsultazzjoni li ġiet malu din iktar minni dan ix-xar sejrin ta' sejrin jagħtu sura li l-pjortajiet tal-proposta aħna ċerti li ħajkompli jsir progress fid-diskussjonijiet fil-Kunsill tul il-mandat tal-Presidenza Maltija. Il-proposta li mdiet reċentement mill-Kummissjoni l-Emendar ta' 883 tal-2004 u regolament ta' 2009 dwar il-koordinament ta' sistemi ta' sigurta soċjali irridu jemendaw dawn ir-regolamenti u jintroduċu numru ta' emendi partijiet oħrajn biex naġġornaw regoli attwali biex nirriflettu il-kazistika tal-orti u specialment fejn hemm partijiet li jiġu ma jusana mhux jaħdmu tajjeb, nżidu partijiet ġodda biex nirriflettu l-ħtiġijiet moderni u imġedda u għall modernizzar tar regoli jiġi żgurata permezz tal-ħuq ta' eżja ċarezza legali ċittadini tagħna, distribuzzjoni tal-pisa amministrativ bejn l-istati membri, semplifikazzjoni amministrativa u inforzabilità tar regoli. Il-Presidenza Maltija qiegħda tibda b'diskussjonijiet fuq il-proposta mod partikolari fuq trattament ugwali u l-istazzjonar u aħna ħanipruvaw nilħu l-iżjed konsens wiesa possibbli fuq partijiet tal-proposta l-aħħar Il-Presidenza Maltija sejra tiżgura wkoll illi l-Konsil EBSCO sejjer flimkien mal-partijiet u formazzjoniet l-oħrajn jieħdu il-proċess tas semestru sa tmiemu fil-Konsil ta' Ġunju fil-waqt li din l-istampa ġenerali qasira qed tikom idea ta' direzzjoni li l-Presidenza Maltija sejra tieħu fil-qasam soċjali fix-xhur li ġejjin nikkonklużi billi nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Jiena ħerqan għal kwalunkwe mistoqsijiet li jista' jkollkom fuq is-suġġett. Eh, thank you. Grazzi ħafna, Sur Farrugia. Issa, Sinjura Dalli forsi tixtieq żid xi ħaġa. Il-mikrofonu għal-kellima. Mikrofonu? Nixtieq billi nibda billi nirringrazzja l-MPs għax-xogħol tagħkom u għall-isforzi tal-li tqarbu ċittadini lejn l-Unjoni Ewropea. U xinu huwa aktar interessanti għal ċittadini milli il-saħħa u sigurtà tagħhom għalhekk is-salvagwardja tal-ħaddiema, il-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol hija waħda mill-prijoritajiet tal-presidenza Maltija eh, fil-qafas tal-portafol ta' l-impjiegi u affarijiet soċjali. Aħna ħadna nota tal-komunikazzjoni li hija Safer and Healthier Work for All li tindirizza il-modernizzazzjoni tal-leġizlazzjoni eh, okkupazzjonali u is-saħħa sigurta fuq il xogħol pubblikata dan xar. xahar Il-Presidenza taqbel ukoll mal-approvazzjoni eh, tal-Kummissjoni fuq direttivi li għandhom xjaqsmu ma saħħa sigurtà fuq posta xogħol. Aħna rridu nkomplu naħdmu lejn struttura ġenerali tal ta' AQI tal mm, saħħa u sigurtà fuq il-posta xogħol fih dan qafas ta' direttiva qafas li huwa komplementatu mbagħad minn direttivi speċifiċi. Aħna nemnu li dan l-approċċ mm, tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali huwa effettiv għal dan il-qasam. L-appoġġar tal-Kummissjoni tal-Evalwazzjoni tar-Rifit hija aħbar li ħafna stati membri l-qawa, dawk l-stati membri li kienu qed jgħidu għadu attenti tħarbtux l-aki li għandu x'jaqsam ma' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, kwistjonijiet marbuta ma' dawn. Il-Presidenza jampenjata li taħdem fl-imkien mal-Kummissjoni biex tidentifika tnaħħija u inkella taġġorna regoli skaduti u terġa' tifoka l-isforzi sabiex tassigura eh, ħarsin u konformità aħjar u infurzar tar regoli tal Eh, tas-saħħa u sigurtà fuq tpassa xogħol. Irridu nifhmu wkoll id-diffikultajiet jirfaċċaw l-SMEs li qed isibu dejjem aktar sfidi biex iżommu mal-linja tar-regoli tal-saħħa u ta' fuq il-posta xogħol tal-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea lek tilqa tieni lot ta' proposti fuq il-karċinoġeni prezentati mill-Kummissjoni aktar kmini dan xar. Presidenza Maltija ħat konek tibda diskussjonijiet fil-Kunsil fil-bidu ta' frar dwar is-seba sustanzi karċinoġeniċi proposti mill-Kummissjoni. L-għan tal-presidenza hija li nilħu eh, l-approċ ġenerali sal-Kunsil ta' EBSCO f'Ġunju tal din is-sena biex ikonna biżejjed ħin għad diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew taħt il-presidenza Estona. Estonjana. mira oħra importanti għal adozzjoni tal-abbozz tar-rapport fuq l-ewwel lot ta' sustanzi karċinoġeniċi mill-Kumitat fi frar bil li ħaj jiffaċilita trilogi bejnkom u il-Kummissjoni. Issa reviżjoni tad direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddima ovvjament hija kwistjoni importanti għalina għalhekk din il-Presidenza hija sensittiva rwol importanti li għandhom dawn it-tip ta' ħaddiema fis-suq intern. U aħna nippruvaw insibu kompromess fuq tekst li jista' jiftiem mod faċli kemm mill-ħaddiema u l-industrija. Rridu nieħu kompromess fuq tekst li kemm jista' jiġi applikat u li garantixxi l-iżvilupp ta' su intern waħdin u ħieles għall-iżjed ħaddiema vulnerabli fil-komunità. Il-Presidenza Maltija temmen li f'dan il-proċess hemm bżonn nissalvagwardjaw l-interessi tal-ħaddiema fil-waqt li nimmiraw li ma nxekklux it-ħaddim tas-suq intern u l-libertà li wieħed jipprovdi servizzi lil mill-frontieri. Il-Presidenza fil-fatt diġà bdiet ix-xogħol fil-Kunsill fuq diskussjonijiet inizjali dwar li zjed elementi sensittivi tal-istazzjonar ġifiri fuq il-sottokontrattar u il-remunerazzjoni. Aħna konxi ta' sensittivita ta' dawn il-kwistjonijiet għalhekk qed norganizzaw numru tal-aqat bilaterali kemm mal-Istati membri u mal-imsieħba soċjali fuq iż-żewġ naħat tal-industrija li huma atturi ewlenin meta niġu biex nindirizzaw l-isfidi ta' dawn it-tip ta' ħaddiema stazzjonati. Waqt il-laqat tal-gruppi ta' ħidma aħna ħan indirizzaw il-dubi ta' numru ta' stati membri u l-sieħba soċjali sabiex inkunu nistaw namlu progress fuq dan id-dossier. Fil-ġranet li ġejjin, Il-Presidenza għat tipprova eh, tipproponi tekst ġri ta' kompromess bilan li nsibu eh, bażi komuni biex ikon ftejn fil-Kunsill. Aħna ħankunu n insegwu l-ħidma li saret fil-Parlament Ewropew mill-qrib u nistennew bil-ħerqa li konna aktar kooperazzjoni fuq dan il-fajl. Issa dwar ir-reviżjoni ta' regolamenti ta' twaqif ta' l-aġenziji Waqt l-aħħar laqa tal-Kunsil tal-EBSCO f'Diċembru ta' sena li għaddiet, il-ħaqna ftehim fuq approċ ġenerali fuq tlet proposti li jindirizzaw l-aġenziji deċentralizzati tripartiti. Il-ħaqna ftehim biex nindirizzaw dawn l-aġenziji bħala pakket għaliex il-maġġoranza kbira tat-tekst huwa l-istess. U ġi żviluppat modus operandi u dan ifaċilita d-diskussjoni taħt il-Presidenza Slovakka Presidenza Maltija għandha l-intenzjoni li tkompli topera propju b'dan il-mod. Aħna nistennew bil-ħerqa li naħdmu mill-qrib magħkom fuq dawn id-dossiers u aħna nħeġġu lill parlament Ewropew sabiex tagħmlu il-progress meħtieġ fuq dawn il-files biex nilħu ftehim bejn iż-żewġ istituzzjonijiet fil-ġejjeni qarib priorità oħra għal presidenza Maltija hija r rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u ħajja tax-xogħol. Għalek propju fuq dan edin nistennew bil-ħerqa it-tnedija tal-proposti tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-proposti taħħa tal-bilanċ bil-ħajta xogħol tal-familja. Lan huwa li modernizzaw il-qafas eh, ta' politika finanzjarju eh, sabiex ikun modernizzat għal realtajiet tas-suq L-idea hija nippermettu lill-ġenituri li għandhom tfal eh, li jkunu jistgħu jibbilanċaw aħjar ir-responsabiltajiet professjonali u tal-familja tagħhom. Aħna nemmnu li dawn il-miżuri favur il-familja jgħinuna biex inkunu nistgħu niksbu riżultati aħjar fil- eh, li poġġu l-familja fiċ-ċentru tal-ħajja taċ-ċittadini u ħajja tax-xogħol ukoll. U dawn il-politiki għandhom rwol ċentrali biex ineħħu l-ostakli għal pereżempju l-impjiegi għan-nisa. Minkejja il-xogħol verament eċċellenti li sar minn min presidenzi ta' qabel, rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-boards eh, tal kumpanji weħel fuq livell eh, fuq livell Ewropew u dan ilu hekk għal ħafna snin qatt ma ħaqna ftehim u dan wassal għal waqfin fin-negozjati fuq dan il-fajl il-Presidenza Maltija temmen l-Istati membri għandhom jirrikonoxxu l-importanza tal-lanijiet sottostanti ta' din il-proposta. il proposta Aħna nissaw naċċertaw biss li nisa jkunu rappreżentati kif suppost mod indaqsma l-irġiel fil-kumpaniji kwotati fil-borsa permezz ta' AFA stabilit u koordinat fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Il-Presidenza ħa taħdem mal-Istati membri propju għal dan. Issa dwar iż-żieda tal-ħiliet ta' nisa u l-ġil fil-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea, salvagwardja ta' opportunitajiet indaqs għal parteċipazzjoni ta' nisa u l-ġil fis-suq, din hija kwistjoni rilevanti li tibqa' rilevanti. Dawn is-snin l-Unjoni Ewropea waqfet għafas eh, ta' politika pal impatt fuq l ekwalijanza tal-ġeneri u l-involviment tal egwaljanza fost il-ġeneri u iż-żieda tal-parteċipazzjoni ta' kemm nisa u l-ġil fis-suq tax-xogħol Ewropew. Daw sfortunatament ma waslux ir-riżultati li ridna u l-istatistika turina li s-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea għadu jiffaċċja ħafna sfidi f'dan il-qasam. Sal-lum in-nisa għadhom qegħdin jiffaċċaw riskju ola ta' xogħol prekarju u nisa bħiliet baxxi huma aktar probabbli li jkunu qiegħda minn irġiel. Il-Presidenza Maltija temmen li it-taħriġ huwa element ewlieni sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni mill-ġdid tan nisa u irġiel irġiel fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea u nappoġġjaw il-progress tagħhom fiħdan is-suq tax-xogħol. Għalhekk il-Presidenza Maltija ħat ifoka mod partikolari fuq il kwissjoni ta' eh, ta' żieda ta' ħiliet ta' nisa u ta' irġiel fil-suq ta' xogħol tal-Unjoni Ewropea u dan permezz ta' sets ta' konklużjoni tal-Kunsil ħajġu diskussi fl-ewwel nofs tal-Presidenza tagħna. Lan tagħna huwa li dawn il-konklużjonijiet tal-Kunsil jiġu adottati fil-laqgħa tal-Kunsil tal-Epsko. Grazzi. Thank you very much. Uh, I will now give... Grazzi ħafna sa Nistejden l-Sur Bartolo, Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol sabiex jitkellem Chair. Grazzi ħafna, Signor President, l-odwa tajba ziz kollega diġà għajna Malta. U nishtu ngħidu li verament ħerqanin naħdmu flimkien magħkom fix-xogħol li ġejjin naħseb li x-xogħol li jritzi jisir f'dan il-qasam huwa verament importanti. Mhux biss biex aħna nippruvaw kemm jista' jkun nilqu il-miljuni ta' nies fl-Ewropa li huma esklużi li qegħdin ibatu minħabba l-faqar li huma ta' kuletà iżda anke sabiex naħdmu fuq il-ġejjini tal-Ewropa. Qegħdin għaddejjin minn żminijiet diffiċli fejn hemm ħafna forzi b'saħħithom li qegħdin jippruvaw ipenġu lill-Unjoni Ewropea bħala s-sors ta' kull problema u naħseb illi huwa id-dmir tagħna li aħna rridu naħdmu flimkien ħalli naraw l-Unjoni Ewropea tista' tkun parti mis-soluzzjoni. Naturalment iċ-ċittadini mhumiex qegħdin jitkellmu fuq affarijiet astratti pal konsolidazzjoni fiskali u jew il-prodott gross domestiku, Iżda qegħdin jitkellmu wkoll fuq l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa fuq kif jistgħu ilaħqu mal-ħajja kif jistgħu jaraw li kollhom ħajja deċenti u din jituża u anka dar li toffrilhom ċertu dinjità dawn huma l-affarijiet li n-nies jitkellmu fuqhom u fuq hekk aħna rridu nitkellmu wkoll minħabba l-hekk aħna ħanipermettu illi jitkellmu biss fuq dawn l-aspetti l-populisti u juru lin-nies li huma aktar kapaċi li jindirizzaw l-affarijiet li jinteressaw lill poplu irrelevant mill-orjentazzjoni politika tagħna. Jekk huma jirnexxilhom jagħmlu dan aħjar minna dan ħajoħloq ilna ħafna ħafna problemi illi rridu nindirizzaw. Jiġifieri aħna matul is sur xhur li ġejjin ħankun din namlu minn kollox biex nipruvaw nilqu progress fuq il-pilastru Ewropew dwar drittijiet soċjali jiena verament ħad gost bil rapport ta' qed eh, jistimulana ħafna, jiena qed nieħu gost li intom irnexxilkom taqblu daqshekk fuq dan il-dokument daqshekk importanti. Issa rridu naħdmu ħafna iktar ħalli bekk aħna naraw li dawn il-prinċipji li jinstemaw zbiħ ħafna ikunu mibdulin f'politika reali u realistika u konkreta li tista' taffetwa b'mod konkret il-ħajja ta' ċittadini tagħna. Ħaġa li aħna nixtiequ namlu għandna mutu matul preżentanza tagħna għal dan il-qasam huwa making work pay naraw billi x-xogħol li jkun jista' joffri paga diċenti u għana nishtiqu li l-opportunitajiet ikunu mferxin bl-istess mod fl unjoni Ewropea ħna fl epsco besibna noħorġu b'konklużjoni tal-Konsil ħalli bekk intejbu il-ħiliet, inħeġġu l-inklużjoni soċjali u anka intejbu wkoll il-mobilta fis-suq tax-xogħol waħna ħan saqsu lil kulħadd u biex jipparteċipa. L-istess teams ukoll l-istess suġġetti qegħdin jisimgħu anke fiħdan is-semestru Ewropew minħabba li aħna naħsbu li it tkabbir ekonomiku u l-inġustizzja soċjali rridu nindirizzawhom bħala l-istess problema, bażikament żewġ lati tal-istess problema, ma jistax ikollok waħda mingħajr ma jkollok l-oħra. Jiena naħseb illi rridu nadottaw ukoll bots ta' rapport konġunt fuq il-istħarriġ ta' tkabbir annwali u mbagħad matul il-Kunsill ta' Ġunju fil-Lussemburgu ħankun qegħdin naħdmu wkoll fuq il rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajjiżi il-qad fost iż-żaza u kol kif kontettilkom u l-promozzjoni għall-iktar opportunitajiet għal kulħadd biex ikun jista' jerġa' jidħol fis-suq tax-xogħol diġa xi ħaġa importanti ħanaħdmu ħafna fuq il- L-inizjattiva tal-garanzija Zaza ħanaħdmu ħafna aktar ukoll fuq il-modernizzazzjoni tas sistema edukattiva u l-solidarità fl-Ewropa u nittamaw li fi frara ħna nkunu nistgħu nippreżentaw ċertu konklużjoni tal-Kunsill anke fiħdan il-Kunsill tal-Edukazzjoni u bat anka dwar il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali kif għedtilkom aħna ħanattu ħafna importanza li dan il-pilastru ħajkonna bżonn li aħna naħdmu magħkom u nikkoperaw ma' xulxin ħalli nkunu nistgħu navvanzaw fuq dan is-suġġett jiena nsab ċert li ħajna xina nagħmlu dan. Ftit jimilu kellna konferenza fejn ir-riżultati tal-konsultazzjoni kienu ppreżentati u ħajkonna bżonn illi naħdmu l-koll flimkien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 fil-fatt konna ngħidu bit-titlu stess tal-konferenza li nimxu il-qudiem fl-imkien. U din hija xi ħaġa li verament importanti li titissir kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. U rridu naħdmu fl-imkien għal dan il-an ħalli bekk nirrealizzaw l-aspirazzjonijiet tagħna ħalli vera nkunu nistgħu immissu il-ħajja tal-familji u influenzawhom b'mod pożittiv. Naħseb li aħjar nieqaf hawnhekk ħalli l-kollegi kollhom il-ħin sabiex jitkellmu. Thank you, uh, Mr. Bartolo. Grazzi ħafna, Sur Bartolo, grazzi l-komitli ta' zis ministri ta' din l-introduzzjoni. Nasab li b'introduzzjoni bħal di jikun ħafna iktar faċli għalina sabiex nsoqsukom dawn l-mistoqsil forsi jkunu ftit diffiċli ma' nibdew billi Nibdew bil-koordinatur ta' PPE fiħdan dan il-Kumitat is-Sur Kaza Kjoċba. Grazzi, Signora President, u nilqa f'dan il-Kumitat il-Ministri minn Malta li huwa pajjiżi. Sfortunatament din il-Presidenza qiegħda tiġi imminata minħabba is-sitwazzjoni gravi f'pajjiżna marbuta mal-korruzzjoni. Il-bieraħ Transparency International – ħarġet statistika u konfermat li dan huwa l-iktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna. Għandek situazzjoni fejn ministri, u għet minnom jinsa prezentijaw, għandu teddid kbir feħdan il-ministeru tijaw li għet wassal għal korruzzjoni. Għandek situazzjoni fejn ministri impiegaw anka membri tal-familji tagħhom f'diversi pożizzjonijiet u li għalihom qegħdin jitħallsu l-eluf. Għanna mbagħad l-iktar storja li qed ħammex lil pajjiżna fejn Ministru kollega tagħkom huwa l-unika Ministru Ewropew involut fil-Panama Papers scandal. Issir mozzjoni ta' sfiduċja f'dan il-Ministru u intom it-tlieta li qegħdin hawn illum tivvutaw favorih. Il-poplu Malti u l-poplu Ewropew jistenna ħafna ħjar għanna drittijiet ta' trasparenza li aħna qed nitolbu għalihom. Għanna drittijiet bħala ċittadini li aħna rridu nkunu nafu xin il-verità, x'qed jiġri f'Malta, x'qed jiġri minn dan il-pajjiż illi llum għandu din il-presidenza. U allura nixtieq li din ir-risposta li ninata l-lum minn daw it-tlet ministri tkun x'jaħsbu fuq din is-sitwazzjoni li sfortunatament neġa' ngħid qed timmina l-Presidenza ta' Malta u li sfortunatament qed tagħmel ħsara lir reputazzjoni ta' pajjiżna. Thank you. Uh, I think it's important that we try to concentrate on Grazzi naħseb li importanti rridu nifukaw fuq kwistjonijiet li aħna niddiskutu fil-Parlament Ewropew, mhux affarijiet li konċernaw il-Malta fuq l livell nazzjonali jekk dawn mhux ħajaffettwaw b'mod estrem dak li aħna din diskutu hawnhekk mela. Na, nistida nissal il Jutta Steinrock, il-koordinatriċi fissam il soċessi Demokratiċi. Grazzi ħafna. Jiena naf li bid-diskussjonijiet li kellna qabel il-Presidenza Maltija ħadmet ħafna u ħataħdem ħafna sabiex tagħmel Ewropa aktar soċjali, iktar ġusta. Aħna nappoġġawkom ħafna f'dawn l-aspetti soċjali, aħna nafu li hemm ħafna problemi f'dan il-qasam ġifieri ma nistax nifhem għalfejn is-sur kaza ma semma l-ebda punt li għandu jaqsam mal kwistjonijiet soċjali u minflok qed isemmi affarijiet ta' politika nazzjonali. Jiena naħseb li x-xettiċiżmu dejjem qiegħed jikber u naħseb li din id-dimensjoni soċjali vera tingħata ħafna iktar importanza. Aħna nafu illi problema kbira hija minħabba illi aħna dejjem nifukaw biss fuq is-swieq nazzjonali tax-xogħol. Jiena naħseb illi rridu immorru lil minn mill-li nifukaw biss fuq il livell nazzjonali. Jiena nittama li matul il-Presidenza Maltija wkoll hemm bżonn illi nifukaw fuq livell Ewropew. Ħajkun hemm bosta kollegi li ħajsemmu anka l-posting of workers u bosta direttivi oħrajn li jistgħu jitejbu l-affarijiet fuq livell Ewropew. Issa fuq il-pilastru Ewropew aħna qed nistennew u l-ġimgħa li għaddiet fil-fatt fil-plenarja ħadna pożizzjoni illi tagħmilha ċara li aħna lesti illi jkollna bosta konferenzi, konsultazzjonijiet fuq il-leġizlazzjoni tista' taffettwa s-suq tax-xogħol. Jiena naħseb illi intom tkunu tistgħu wkoll tappoġġjaw il-weda li jagħmel is-Sur Juncker illi konna Ewropa aktar soċjali minħabba illi aħna maħniġ qegħdin nikkonvinċu lill-poplu Ewropew bil-xogħol tagħna jekk ma nagħmlux hekk Jiena naf illi Malta kellha ħafna proġetti li kellhom suċċess li għandkom ħafna esperjenza wkoll f'dan il-qasam u naħseb li permezz tal-esperjenza li kellkom intom f'pajjiżkom tkunu tistgħu tgħinu lill-Ewropa tavvanza l qudiem U naħseb li importanti ħafna wkoll li l-ġejjini tas-suq diġitali Ewropew jitfassal sew minħabba li anke f'dan il-kuntest hemm bżonn li jkollna bidliet ġodda kemm dak li għandu xaqsam il-qasam tax-xogħol, l-edukazzjoni, il-bażi tar-relazzjonijiet fil-qasam tas-suq tax-xogħol, dawk li pereżempju jaħdmu fuq livell indipendenti. Aħna naħsbu li għandna bżonn illi nirċivu tweġibiet inkella l-problemi fis-suq tax-xogħol ħajbqgħu jiżdiedu. Jiena naħseb li għalina xi ħaġa importanti ħafna hija illi naqsu aħna il-situazzjonijiet prekarji ta' ċertu kontratti ta' xogħol nafu l-sitwazzjoni bħalissa fl-Ewropa miex ta' sodisfazzjon u naħseb li dan hija ukoll poġġi pis konsiderevoli fuq il-budgets nazzjonali. Jiena naħseb li għandna bżonn ta' kunċetti illi fil-fatt jgħinu lil dawk in-nies illi jaħdmu full-time u anke dawk li ma jaħdmux full-time, dawk li għandhom forum u differenti ta' kuntratti. Hemm bżonn li nsibu tweġibiet fuq il-livell Ewropew, fuq tim fuq il-suġġett tal-refit. Jiena naħseb li nafu li ħafna kumpani kbar li qed iħadmu bosta ċittadini Ewropej Iż li mhux qed ikunu trattati bl-istess mod, jiena ma naħsibx nistgħu naċċettaw sitwazzjoni fejn ikun hemm xi ħadd li jaħdem f'kumpanija żgħira li qed jaqla paga inqas minn xi ħadd li qed jaħdem f'kumpanija ħafna ikbar. Jien naħseb li protezzjoni tal-ħaddiema jew waħda mill-iktar affarijiet importanti li jdu nżommu f'moħħna, iżda anke dwar dan il-punt aħna naħsbu li hemm nuqqas ta' protezzjoni wkoll tal-ħaddiema anke f'termini ta' tas-saħħa tagħhom, fiżika u psikoloġika. Nixtieq ningrazzjakom ħafna tal-aġenda ambizzjuża li qegħdin tippreżentawna intom tistgħu isseħħu fuq l-appoġġ tagħna żgur. Grazzi. Uh, thank you. Uh, there is no coordinator. Grazzi, mela m'għandniex koordinatur mill-ICR. Helga Stevens, forsi? Mela il kelma lilek. Grazzi, eh, Signora President, kollegi Lodwa Tajba, nixtieq nilqal l-mistidna tagħna, l-Ministri mill-Malta, qed nogostet narakom. Eh, Eh, Nishtiq najt l ewwel net, grazzi tal-li eh, fissajt mod ċar, eh, spiegajtu mod ċar prioritajiet ta'kom fil-Kumitat Empl, Eh, nixtieq insemmi żewġ punti fuq il-lat ta' ċisibilità Ewropea li għalnet jiena kuntenta ħafna li eh, semmejtuha u qed tagħtu kasa tatu kasu tal-lat. Ovvjament huwa suġġett eh, għal qalbi ħafna fuq livell personali ma mhux ja biss ma' nies kollha fl-Ewropa. Jekk qed titkellmu fuq il-libertà ta' ċaqliq, libertà ta' impjiegi u libertà ta' servizzi, hemm bżonn li nassiguraw li dan huwa minnu għal persuni b'diżabilità li vjaġġaw fl-Ewropa. Jekk l-infrastruttura mhijiex aċċessibbli, jekk ma jistgħux isibu impjieg għaliex ma jistgħux aqas biss jitlu fil-binja li fejn tinsab il-kumpanija, jekk qed titkellmu fuq impjiegi għal persuni b'diżabilità, għandna bżonn ta' kundizzjonijiet oħra. Per eżempju, aċċess għall-edukazzjoni, aċċess għat-trasport, għaliex xiek daw ma jiġux iffissati kif suppost, diġà mhux qed jiġu permessi li jkollhom impjieg. Tajjeb, għalhekk jekk ħatatu każ il-lat ta' ċessibilità Ewropew, żommu f'moħħkom kunċetti ewlenin u punti ewlenin fl-aġenda jina nifem li hemm xi kollegi li jridu jħassru ċertu aspetti importanti tal-ambitu ta' dan l ta' aċċessibilità. Issa t-tieni punt tiegħi huwa fuq l-istazzjonar tal-ħaddiema tnaħu gost li qed tifukaw anke fuq din il-kwistjoni. Għal Belġu minn fejn ġejja jien, jiena nemmen li kulħadd għandu jkun jista' jagħti servizzi kullimkien fl-Ewropa. Imma mhux għaskapitu tal-ħaddiema lokali ta' pajjiż. Il-kompetizzjoni għandha tkun ġusta u kulħadd għandu jħallas is-sigurtà soċjali kemm jekk hija fil-pajjiż fejn qegħdin jaħdmu jew inkella fil-pajjiż minn fejn huma. Is-sigurtà soċjali trid titħallas. Jekk dan ma jseħħx inkunu qegħdin noħolqu eh, kompetizzjoni inġusta mal-ħaddiema lokali. Jina kuntent ħafna wkoll nisma' dwar l-enfasi tagħkom fuq it-titjib tal-bilanċ ta' BSSI. Dan ħajkun din ħatkun biċċa xogħol verament diffiċli. Nappoġġakom bisħiħ fuq dan u ħanaqfaw grazzi.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 Issa l-onorevoli Dlabajova, grazzi ħafna, etnuħu gos nara tlet ministri għawek għal-ftuħ tal-presidenza u l-prezentazzjoni il tal-prioritajiet eh, nil-għakom għaw. Nishtiq nir-ingrazzjakom għal-prioritajiet li semmejtu jina juġbuni, ħad gos li tkellimtu ħafna dwar il-taħriċ, dwar il-ħiliet, jina rapporter għal-agenda eh, fuq il ħilit ġodda, ġifri nil-qa din il-kooperazzjoni, nil-qa dak li jettintom intom fuq l-inklużjoni, saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol u il-mobilità eh, tax tal-ħaddiema jina għajt ma' ħafna Maltin jistudjaw u jaħdmu barra lek il-mobilità ċaqliq ħieles ta' servizzi u persuni għalija huwa prinċipju ewlieni. Għalhekk nittama li tikkunsidraw dan kollu meta kura qegħdin niddiskutu il-reviżjoni tal-istazzjonar ta' ħaddiema mbagħad fil-fatt ħajkonna din id-diskussjoni esattament wara din il-laqa magħkom, jiġifieri nissuġġerixxi li tibqa' waw għad diskussjoni għax hija strateġika likom. Jiena ma bilċ ma dak li għattinti, inti, Sinjura Chair Met inti għattinna li għanna nitkelmu biss fuq kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-Parlament Ewropew jiddispjaċini imma jina konvinta 100% li punti u kwistjonijiet li għandhom xaqsmu għal korruzzjoni u skandli tal-Panama Papers assolutament huma konnessi mal-valuri ta' dan Parlament Ewropew. U rritnajt li palma għal David Kaza, l-kollega tijaj, jina għandi l-istess tħassif fuq il-korruzzjoni li jem li jett Eh, tebba il-ewwel presidenza Maltija u tkun ħasra jekk il-presidenza Maltija ehm, eh, ikolla dan id-delli kraħ mitfuq jina kont voluta b'mod personali meta il-Parlament Ewropew kienet jiddeċidi fuq il-kandidat tal-Qorti tal-Awdituri u l-Gvern Malti injora il-rifjut tal-opinjoni tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea Iġviri tal-kandidat li obrinkat, għalek jena nishtiq insaqsi li l-kom tlet ministri jintom tajdunna li jintom lesti li taħdmu aktar rrit mal-Parlament Ewropew. Jena ma tanx istan minnkom, għalix kif nistaw nafdawkom jekk intom għazbis istu l-opinjoni ta' din il-Kamra fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Thank you, you are as you Grazzi, Ovvjament, palma tafu intom tistaw tamlu kwalunkwe mistoqsija li tridu f'dan il-komitat, imma jekk aħna rridu nifukaw fuq il-kwistjonijiet tagħna li qed nindirizzaw f'dan il-komitat mela għandna nifukaw fuqhom. Hemm komitati oħra li ħajiltaqgħu ma' dawn il-ministri u jiena ċerta li jifukaw fuq dawk il-kwistjonijiet li qed issemmu intom. Imma, Umbat, jekk ħajqodu rispondu dawn il-mistoqsijiet tilfu l-mistoqsijiet fuq il-kwistjonijiet tagħna għalhekk jenu zaw il-ħin li zjiet mod effiċenti possibbli. Mela, min qed nara lil ħadd li qed jirrappreżenta l-grupp tal-GUE, mawx koordinatur, mawx membru parlamentari, mela ngħaddu għal ħodor. Terry Rajken, naddi fil-kelma li Thanks a lot, Madam Chair, also from my side. No uh, tafna, Signor President, minna ħati għaj nishtiq najt, grazzi Ministri tal-ġejtu u tu iġbu l-mistoqsijiet tana u għek naħseb li kullħat u dan il-Komitat ħaggost li jintom tridu t-prioritizzaw il kozjoni soċjali u tridu tpoġġu d-dinjità ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fiċ-ċentru tal-Presidenza tagħkom imma nixtieq ngħid li eh, situazzjoni hija assurda għaliex ħafna mill-kwistjonijiet li għajjimtu intom, per eżempju, n-nisa fil-dirtiva fuq n-nisa fuq il-bordijiet, il-lif tal-maternità, dirtiva tal-lif tal-maternità, il-Parlament Ewropew ma kienx qed iwaqqaf il-progress, anzi kien il-Kunsill Ewropew li kienet iwaħħal l-affarijiet u din hija sitt darba li qegħdin nilqgħu presidenza u jiena naf li dan mhux tortakom ovvjament għax intom ma kolkomx il-presidenza qabel, imma hemm ċertu ammont ta' frustrazzjoni fost ċertu parlamentari f'dan il-kumitat u anka kumitati oħra li ħafna minn dawn il-kwistjonijiet edin jinqalaw darba dar tnej tlieta fuq l-agenda Umbat ma jiġri xejn, ma nimxux iqoddim fuqhom, iġiet nipprova nwassal dan il-messaġġ kom u anke l-kollegi tagħkom fil-Kunsill Ewropew li aħna verament għandna bżonn naraw li u l qoddim għandna bżonn azzjoni fuq dawn l-affarijiet. U jekk ma neħqux ftehim, għall-inqas nħeġġeġ il-Kunsill li kun onest biżejjed biex imur għant ċittadini tagħhom u jgħid aħna tortana ma nistgħux naqblu, aħna qed waħlu l-affarijiet u ħabba fina mhux qed nimxu qudiem għax inkella verament qed tagħmlu ħsara lill-proġett Ewropew kollu kemm hu. Issa għandi żewġ mistoqsijiet oħra speċifiċi li xtaqt nagħmel. Jien ukoll kuntenta ħafna li intom tridu taħdmu fuq id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema semmejtu kwistjonijiet ta' remunerazzjoni, sottokontrattar, fil-fatt ħajkona dibattitu propju wara din il-laqa f'dan il-kumitat stess fuq dan, imma nixtieq saqsikom ukoll fuq il-direttiva tal-infurzar li qed tiġi reveduta bħalissa l-implementazzjoni fl-Istati membri. Nixtieq insaqsi, il-Presidenza Maltija, x'għandha l-intenzjoni li tagħmel? Forsi tistaqsi dwar kif l-Istati membri differenti implementaw din id-direttiva tal-infurzar tant importanti, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ma' letterbox companies għaliex naħseb li anka daw hemmhekk eh, nistgħu nagħmlu ħafna żjed progress fih dan l-Istati membri. U forsi jkun interessanti li anka fil-diskussjonijiet tal-Kunsil jkun interessanti li tqajmu dawn il-punti meta tkun qed tiddiskutu revizjoni tad direttiva fuq l-istazzjonar tal-ħaddiema. E, Tieni e, punt fuq il-qat fost iż-żaza, intom enfasizzajtu li taħdmu fuq dan, speċjalment fin nofsinhar tal-Ewropa hemm numri għoljin ħafna ta' e, żaza qiegħda. Il-ftehim nintlaħaq fil-Kunsil fuq il-fondi għall-inizjattiva tal-għat fost iż żaża fil-ġejjini, il-riżultat ma kienx sodisfaċenti 100% lill parlament li kien issuġġerixxa u propona li eh, il-fondi kunu tled darbit iktar minn dak li qablu l-Kunsil, nix nisaqsikom kemm fuq il-fondi kif ukoll biex nresqu din nmexxu qudiem din inizjattiva ta' Zaza għaliex nistgħu naraw eh, li inizjattivi ta' suċċess joħorġu minna. Il-Presidenza Maltija x'għandha l-intenzjoni tagħmel fuq dan għax naħseb li l kol naqblu l-problema tal-qatt fost iż żgħażagħ hija waħda mill-ikbar problemi fl-Ewropa. Grazzi. Thank you. I cannot see that Grazie ħafna mhux qed nara rappreżentanti mill-EFDD. Issa Dominik Martan mill-INFF naddi l-kelma lilek. Grazie ħafna, Signora President. U grazzi l-mistidna distinti mill-Malta, grazzi tal-li edina u l-lum. Dispeċini li ma tantx għaw membri parlamentari prezenti dal-ħodu biex jisimawkom. Jina oġobni dak li għal il-Ministru Farrugia. Anka jek nitkellmu fuq żewġ Ewropi differenti, inti forsi tgħix fi gżira inkantata ta' maġika eh, għaliex il-ħalif u l-asel ma kinux eh, eh, igelglu fit-toro f'dawn l-aħħar 60 sena għax xej e, u dak li qed fuq il-populisti. <clears throat> Vera, fukajt fuq għadi, fuq ftit ħin mhux ħażin, sur Ministru. Meta l-Ministru Kaza e, fil-laqa tal-koordinaturi jispjega li id-demokrazija hija il-liġi tal-dawk li għandhom is-saħħa, inti isek taqbel ma' di. imma nixtieq infakkarkom li jiena populist u jiena gburi ta' dan, id-demokrazija hija is-seta tal-poplu minn nies u man nies. Isek tinsa dan il-fatt minkejja il-voti eh, riċenti li inti tismerjom. U nista najt li sur fuq il kwistjoni kollha tal-korruzzjoni, situazzjoni eżattament l-istess fi Franza, sibu dawn l-informazzjonijiet fl-aħbarijiet, ġviri dinja ħaġa eh, fuqta bħalissa. U ovvjament il-programm ta' ħidma tal-Kunsil ħajsegwi eh, bla devjazzjoni il-proposta tal-Kummissjoni. Noti ta'kom u ma' faslin mill-Kummissjoni jena wis nibżal li ħadd ċibu xej oriġinali, ma ħadd kontribuxxu xej ġdid. U fil-fatt hekk jiġri f'din il-magna. U għal dak li għandu ma' direttiva fuq il-ħaddima stazzjonati, mux ħanatu għada sekk importanza li xaħna favur li direttiva titnaħa kompletament għalli xuwa sempliciment molt kif norganizzaw dumping soċjali fiħdan l-Europa stess. Inti semmejt ħafna il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali jemmek ma nablux mija, kanzi verament kontra għalix dan huwa l-iżar denominatur komuni nizlu l-affarijiet tal-inqas importanza tagħhom daqshekk kun m'għandi xi ngħid, m'għandix mistoqsijiet, imma xorta waħda grazzi tal-li kontu preżenti llum. Grazzi. Mela, dorna l-lista tal-koordinaturi, għatfadal 8 membri parlamentari u jisaqsukom mistoqsijiet, Forsi l-aħjar li l-ewwel nirrispondu għal mistoqsijiet tal-koordinaturi u ippruvaw wieġbu f'żewġ minuti kull wieħed. Jekk inżommu ma' żewġ minuti jkun possibbli li aħna mbagħad nisimgħu l-mistoqsijiet l-oħra u mbagħad tkunu tistgħu twieġbu. Mela x'namlu? Nibda bis-Sur Bartolo? Umbat fidejk, għaddi l-kelma jint l-ministru li tażel min taħseb li għandu jiġi warajk. Reazzjonijiet fil-qosor fuq il-mistoqsijiet u kummenti. Thank you very much. Thank you, dear colleagues. Grazzi ħafna ziz kollegi, nixtieq nitkellem ftit dwar dak li għataħt id-dekasteru tiegħi mbagħad ngħaddi l-mikrofonu lill-kollegi l-oħra. Dwar is-suq tax-xogħol diġitali naħseb dak huwa fil-fatt suġġett sew kruċjali. Għanna nindirizzawha b'mod serju. Jiena nara fatalizmu teknoloġiku xi minn daqqiet. Isna nistgħu nagħmlu ftit li xejn dwar is-sitwazzjoni u kif qed jimxu l-affarijiet. Aħna qegħdin nirrikonoxxu il-fatt illi t-teknoloġija da toħodna ximkien, għanna nistaqsu aħna fejn nistaw nieħdu t-teknoloġija minn flok. Għal kull tip ta' impjek għandu jkun hemm drittijiet. Meta pparteċipajt fl-ewwel fażi ta' konsultazzjoni, tal-pilastru ta' drittijiet soċjali aħna żorna fabriki fejn diġà nistgħu naraw l-impatt tal-awtomatizzazzjoni u jgħidu eżempju dik l-assembly line kellha 20 ħaddiema, issa għandha ħamsa u nitkellmu dwar il-ħamsa, l-15 iżda ma nsemmuhomx xur l-15 irridu nsemmuhom. X'se nagħmlu biex naħdmu fuq it-talima l-matul il-ħajja talim ta' ħiliet. Meta nitkellmu dwar il-faqar irridu nibżew nitkellmu anki dwar il-faqar tal-ħiliet. Idet minn 50% tal-ħadima tagħna jew għandhom ħiliet li għadhom irridu jiġu żviluppati, jew il-ħiliet tagħhom ma jiġġeddux u rridu nagħmlu impenn għal ħajja tal-ħajja. U naħseb l-aġenda tal-ħiliet ukoll hija importanti minn dan ir-rigward. Mod ta' kif nitrattaw il-qat fost iż-żgħażagħ huwa anki permezz ta' dan. U dwar il-punt tal-korruzzjoni. Palli u qegħdin niġu mpinġija illi aħna xi moħba ta' ħallilin Mish taddaħ, mi taddaħ xejn din. Aħna diġà edna illi l-esti impenjati mal-Kumitati tal-Parlament Ewropew li trattaw din il-kwistjoni u ħaj trattaw b'mod miftuħ. L-attakk ma kienx ġustifikat, kien inġust. Jiena għedt li aħna lesti niddiskutu dawn il diskor dawn il-punti. Hemm lok għal kollox. Aħna Edina biex nidiskutu l-presidenza Maltija. Kustenijiet li għandhom xaqsmu internament ma' Malta fuq livell lokali ħankunu qegħdin niddiskutuhom u nkunu impenjati fihom. ħan inkludu anki bosta checks u balances li ma kienux jesistu qabel pal finanzjament tal-partijiet tal-partiti politiċi, il responsabilità tal-gvernijiet, u nizguraw l-parti tal-whistleblowers li lebda gvern ma hija jenħeba wara preskrizzjoni fil-fatt aħna ħanibqaw naħdmu għal-ġit ta' gvernanza tajba u biex naħdmu kontra korruzzjoni. Istan nistaqsi forsi l-Ministru Farrugia biex ikompli wieġeb huwa wkoll. Thank you, colleague. Grazzi kollega. Jekk nemlu ġenwilament fin-nies għandna nitkellmu b'mod serju fuq il-kwistjonijiet ta' tisħiħ tal-ekonomija innaqsu il-qat u nżiedu il-numru ta' parteċipazzjoni tan nies fis-suq tax-xogħol. Kif innaqsu d-dipendenza fuq il-benefiċċji u kif nistaw ngawdu aħjar miksir ħajja taħjar fuq waqt li niġġieldu l-eskużjoni finanzjarja u soċjali dawn huma l-kwistjonijiet prinċipali fuq l-aġenda tagħna l-aġenda tagħna tinkludi wkoll il-kwistjoni tal-att aċċessibilità. Naħseb għaw min jgħat um, jitkellem mux f'postu fil-fatt inħallu il-kwistjonijiet għal sedi adegwata tagħhom u naħseb min għandu trabu fajnej ħajjal mera xi trabu fajnej ħaddieħor. Um, inċentivi, għandu jkun hemm inċentivi biex in-nies jidħlu f'suq tax-xogħol rridu appoġġ mhux biss biex sibu xogħol, iżda anke biex ma jitilfux xċentezmu mill-benefiċċji tagħhom. Irridu nidentifikaw lil dawk li għandhom diżabilità irrispettivament mill-ammont ta' opportunitajiet u inċentivi illi hemm biex dawn jitlu fis-suq tax-xogħol xorta waħda jibqgħu f'pożizzjoni fejn ma jistgħux jitlu fis-suq tax-xogħol u aħna qegħdin inżidu l benefiċċji sa il-minimum wage minn għaw l oħra. Dawn huma eżempi ta' kif lejnuna l persuni b'diżabilità tagħmel differenza u propri li aħna qed implementaw dan f'pajjiżna nixtiequ nidħlu għal lat ta' accessibilta b'ħeffa imġedda aħna irridu naħdmu mill-lat prattiku, irridu nkunu interlokuturi tajbin għal dawk li huma 100% favur l-att ta' aċċessibilità u anke dawk illi huma kemm xejn xettiċi. In-numru ta' formulazzjoni ta' anke dwar l-att ta' aċċessibilità ħna rajna l-kwestjonarju li tretta kien hemm il-fuq minn elf rakkomandazzjoni għal bidlet flatt innifsu. nifsu U dan jgħamela kemm xejn iżjed diffiċli. Nassigurak, Sinjora President, li aħna ħankunu minn ta' qoddim u ħan ipruvaw nejnu kemm nistaw il-proċess f'din id-direzzjoni. Aħna nemmnu fil-poplu, aħna nemmnu. illi li jkollok il-rikonoxximent u anki dik tal-presidenza meta tkun f'pożizzjoni tal-presidenza dan huwa eċċellenti permetti jippermettilek li tgħaddi għall-azzjoni u mhux biss tieqa' fuq il-kliem. Ngħaddi il-mikrofonu issa lill-kollega tiegħi Helena. Grazzi ħafna mela dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema aħna segwejna il- presidenza Slovakka u Olandiża fuq il-progress li sar min-naħa tagħhom aħna eżaminajna bosta alternattivi differenti biex immexxu l-fajl il qudiem fuq kwistjonijiet kritiċi. Minkejja l-pożizzjonijiet diverġenti, diskussjonijiet kienu kostruttivi u r-riżultat huwa bażi b'saħħitha biex tistokta l-ħidma fuq il-files. Aħna sejrin inkomplu bil-ħidma tagħna u tassew nittama li xinna nilqu il-mira li nsibu bażi komuni għal xi tip ta' ftejm intom fil-Parlament Ewropew diġà tħaltu għal diskussjonijiet intensivi li ħana ser inkomplu nsegwu u importanti għal kooperazzjoni tagħna fil ġejjini fuq dan il-fajl politikament sensittiv issa dwar id-direttiva tal-infurzar di għada tiġi trasposta minn numru ta' stati membri. Irridu nirrevedu mal u wkoll issa dwar il-nisa il-, -nisa, il diversità li kien hemm diverġenti fost l-istati membri trid tiġi rispettata kemm il ta' bilanċ ta' ugwaljanza bejn is-sessi u miżuri nazzjonali anke biex is postjoni tkompli tittejjeb meta l-Kunsill EBSCO diskuta dan il-fajl lura f'Diċembru tal-2015 kien hemm maġġoranza li ħadet il-pożizzjoni l-prinċipju tas sussidjarjetà għandu jiġi applikat f'dan il-kontest Fost dan il-proposta li hemm għal test tipproponi anke klawzula għal dawk il-pajjiżi li diġà introduċew miżuri u f'dan il-għan u ħana ħana appoġġaw din il-proposta u ħana għamlu l-almu kollu tana biex inkomplu inmexxu l-qoddim it-taħdediet issa dwar il-bilanċ bejn ħajja privata u dik tax-xogħol, il-Konsilju rikonoxxi l-importanza ta' faċilitar ta' rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u dik privata, aħna ħelqanin għal proposti tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Il-bilanċ bejn il-familja u l-xogħol hija essenzjali għal politika tax-xogħol irridu nindirizzaw din hemm serje ta' miżuri meħtieġa biex nindirizzaw il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha, il-missirijiet, ommijiet, tfal, nisanzjani u dipendenti oħrajn. Għalda stant l-inklusivita essenzjali u għanna bżon ta' approċċi differenti, rispett lejn approċċi differenti, rispett lejn istati membri differenti u l-ħtiġijiet u l-partikolaritajiet differenti tal min ħaddam. Grazzi. Grazzi ħafna, nad il-mikrofonu issa l-Onorevoli Maran Chantier, jek joġbok. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Grazie ħafna, President. Grazzi l-Ministri minn Malta illi illum ġew jippreżenta l-prioritajiet tagħhom. Għandi tliet mistoqsijiet għalikom kollha mhux għal kull wieħed minnkom. Mistoqsijiet speċifiċi u qed nistenna nippretendi mistoqsijiet speċifiċi. Jiena korrapporter fuq id-direttiva għal ħaddiema stazzjonati illi l-kolpjament ma għamiltu referenza liha. Qegħdin titkellmu dwar il-bini ta' konsens kemm jista' jkun wiesa. Misosija. Hawnhekk inżid ma dak li l-kollega tiegħi tan kif fat qalet iktar kmieni x'inhi sitwazzjoni eżattament bil-implementazzjoni ta' direttiva tal-2016 li għadha ma ġietx applikata fl-istati membri kollha. Tidu tibdew tħaffu l-applikazzjoni tal- direttiva tal ħadim stazzjonati tal-2016 aħna tant ħdimna għatih fuqa hija essenzjali palma t fil-fat, tridu tkunu effiċenti, jek tridu tkunu efficienti, fuq din tridu tibdew taħdmu. Fil-fat inkun grata għalilkom jek kienna xilkom taħdmu fuq dan. Issa, il-punt liħor tal-ħaddima stazzjonati, xinu ma il- direzzjoni li tixtuq timxu fuqha f'każ ta' pagi, eċċetera, kondizzjoni tulbqija. Nixtieq kjarifika fuq dan l-istat ta' diskussjoni. It-tieni mistoqsija mela intom għettu li tridu timmodernizzaw l-edukazzjoni u illi ħajkun hemm laqa dwar il-modernizzar tal-edukazzjoni. Perfett, famus. Iżda fl-Ewropa xemm palissa. Aħna qegħdin naraw situazzjoni diffiċli. Diffiċli għal zaza li jirna xilhom jitru fis-suq tax-xogħol minħabba il-lakuna illi hemm bejn l-iskejjel u s-suq tax-xogħol. Naħseb dan jista' jiġi trattat l-aħjar billi kollok. xi tip ta' apprendistati li inti taħdem waqt li għadek l-iskola Kien hemm anke l-kwistjoni tal- eh, nisa fil-post tax-xogħol. Aħna rajna l-impatt tal-kriżi fuq in-nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol. Rajna illi hemm inqas nisa jaħdmu minħabba l-kriżi u in-nisa jinqalgħu mill eh, fuq il-post tax-xogħol minħabba pereżempju jkun jridu jduru bit-tfal b'diżabilità. Meta nitkellmu dwar kompetenza, meta nisa jibdew jihdu kompetenzi taħsbu illi għan-nisa ikun ħafif li jerġgħu jitħlu għas-suq tax-xogħol wara li jkunu nqataw minnu. Grazzi l-Onorevoli Jungerius. Thank you, Madam Chair. Thank you. Grazzi, President. Aziz Ministri, grazzi tal-li attendejtu u tal-li għand kompozizjoni da stant ċara. Jiena nixtieq norbot mal-kommenti li diġa saru mill- kollegi tiegħi kumment wieħed illi għadu kif sar dwar id-direttiva ta' nfurzar. Itnej li aħna pala korrapporters fuq id-direttiva ta' ħadema stazzjonati dimna itra. Sitxurilu issa l-presidenza Slovakka. Fejn tlabnihom jibdew iħaffu it traspożizzjoni tal-direttiva ta' nfurzar. Aħna nistgħu niksbu ittraq lilkom ukoll u nistgħu nużaw forsi din il-laqa biex nagħmlu arranġamenti dwarha. Waħda mill Mħeċ mill-punti u illi ma nix bżon regoli skonċi uħut. Għandek bżon bista infurzar ta' regoli l-qodma. U ma l-istess ta' membri illi Issa għal iżjed minn sentejn għadhom ma trasponewx il-direttiva fl-istati membri tagħhom. Forsi sa tiċċaraw tixtu dal fuq dan il-pont, anki dwar il-kwistjoni ta' Helga Stevens. il-modell imprenditorjali dwar l-istazzjonar illi jinvolvi il-ħlas tas sigurta soċjali. Aħna nafu l-istorja tal-pakket ta' mobilità tal-Kummissjoni. Kien hemm l-idea ta' pakket wieħed. U fuq tal-batana ma tal-pux għal l-istazzjonar biex ħorġu bi proposti tagħhom u għamlu proposti propri tagħhom fuq is-sigurtà soċjali. Iżjed tard tul il-proċess. meta tħares li l-Belġu u l-Olanda fost l-oħrajn. Id-dibattitu dwar kompetizzjoni inġusta minn nuqqas taħlas tal-kontribuzzjonijiet soċjali dovuti li għaw kol ta' dibattitu jaħraqam. jekk aħna qegħdin nirnexxu fil-Parlament, jekk aħna nirnexxu fil-Parlament jridu nibdew naħdmu mal-Parlament fuq il-trialogu tad-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema nittama li tistgħu tħaffu l-proċess fil-Kunsill EBSCO. Aħna tassew kontenti dwar il-kontenut tad-dokument għal grupp informali il lex naħseb nistgħu nitalmu iżjed dwar dan. Grazzi. Thank you. Grazzi. Nixtieqkom tibdew twieġbu għal dawn il-mistoqsijiet li huma importanti għal kumitat tagħna u ħajġu diskussi l qudiem fil komitat Nitlobkom tkunu kemm jista' jkun konċisi li fadlilna seba' mistoqsijiet oħra. Tibda forsi Ministru. Mela, sejjer niddiskuti l-punti validi li saru mill-Sinjura Xantie. Huwa diffiċli għalija personalment għal xina l-uniku Ministru tal-Edukazzjoni u l-Impik. U nattendi l-konsilli ta' tnej li huma u minn kelli aħna l-uniku pajjiż. U din kienet deċiżjoni li tiddet mill-amministrazzjoni preċedenti li naqdu id-dinja tal- l-edukazzjoni u x-xogħol xorta ma tiġix minkejja li hemm ministeru wieħed taħseb park ikunu ministeri separati l unku mod kif nistgħu nilħu dan huwa li noħolqu qafas. Fejn organizzazzjonijiet tax-xogħol u l-dinja akademika jaħdmu flimkien. Jaħdmu flimkien f'kull stadju, pereżempju l-idea tal-graduate tracking illi għandna fil-qasam tal-edukazzjoni biex nistaqsu l-gradwati tagħna jgħin u qed jkunx qed xogħol jekk le il-għala il-numru ta' mismatch ta' ħilieti hija traġika għandna xogħlijiet li jibqgħu battala il għaliex m'għandekx il-ħaddiema bil-ħiliet meħtieġa biex timlihom u għandna istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla qegħdin jipprovdu kurrikola u programmi edukattivi li mhumiex rilevanti rilevanti għad-dinja tax-xogħol. L-idea hi illi eh, id-dinja akademika titħallija taħdem fuq id-dinja akademika minna ebda responsabilta lejn il-dinja tax-xogħol lejn il-kumplament tas-soċjetà u nibdu din id-direzzjoni. Aħna naraw li hemm iktar lokal li żjed pajjiżi li jitru għal apprendistati għal traineeships u internships naf li dinja kompetenza tal-istati membri rridu niksbu um, situazzjoni fejn l-organizzazzjonijiet imprenditorjali jaħdmu flimkien fuq dak l-istadju dan jista' jsir aħna nagħmluh Malta u wassal għal riżultati eċċellenti. U illi l-għalliem u l-lecturers jifamiljarizzaw ruħom mad-dinja tax-xogħol barra l-istituti edukattivi li jaħdmu fihom il-lex umma jridu jkunu konxi ta' xedin jgħalmu u jiridu jkun hemm awditjar tal-kontenut tal-kurrikola sabiex ma jkunux 30 sena lura minn dak li qed jiġri fid-dinja tax-xogħol. Hemm riċerka illi turi illi il-pasta bidla fil-edukazzjonijiet fil-istituzzjonijiet edukattivi hija 20% tal-bidla li qiegħda ssir fuq il-post tax-xogħol għal dastant il-lakuna jekk Ehm, dak li appuntu semmejtien, sinjura xanti sejra tkompli grava għaliex il-bidla fil-barra id-dinja akademika hija tant iżjed maġġa minn dik li tiġri fil-istituzzjonijiet edukattivi importanti li daw tiż-żewġ ġunijiet jaħdmu flimkien. Okay. Okay, with regards to the enforcement directive. Mela dwar il-direttiva tal-infurzar, Eh, tafu li mhux fidejn il-Kunsill biex jippruvaw jafsu sabiex ikun hemm trasposizzjoni rridu nippermettu l-Kummissjoni sabiex tieħu l-passi meħtieġa li tista' tieħu fis-setat tagħha biex tafas għal din il-trasposizzjoni. Dwar remunerazzjoni u l-istazzjonar fuq medda twila ta' żmien, il-Presidenza Matija ħat permetti li jkun hemm żvilupp ta' diskussjonijiet biex nevitaw li jkun hemm kwistjonijiet tal-ġejjieni politiċi u legali fuq livell nazzjonali. U bħalma qed aħna dalwaqt ħanoħorġu b'tekst ta' kompromess ġdid li jindirizza dawn il-kwistjonijiet kollha. Malta bħala presidenza ħad tkun qed tindirizza wkoll il-kwistjoni tal-istazzjonar mill-angoli kollha disponibbli reviżjoni tad direttiva tal-istazzjonar kwistjoni tad istazzjonar fir-regolament 883 u ir-regolament għall karta tas servizzi elettroniċi. Grazzi. We look forward to that. <laughs> really. Eh, nistennew bil-ħerqa dan kollu, Iva. Jina nixtieq namest stqarrija żgħira. Naħseb li tlieta eh, li aħna hekk li qegħdin hawn dalodu fuq livell nazzjonali eh, mill-kliem li bnaqal fatti fuq l-emanċipazzjoni tan nisa inċentivi ta' kif jista' jkun hemm aktar nisa fil-xogħol, imma li żjed ħaġa importanti hija li mhux biss toffri opportunitajiet, l-opportunitajiet imbagħad iridu jittieħdu u jittieħdu għax inti tista' tagħti inċentiv lin-nies sabiex ikun jistgħu jieħdu dawk l-opportunitajiet. Tista' tista' toħloq l-inċentivi meħtieġa mhux biss billi tagħti ċertu opportunitajiet ta' kif tista' tagħtihom inċentivi, ġiri mhux biex finanzjarji, imma anka billi kollok miżuri favur il-familji, it-tejjeb il-miżuri favur il-familji, titkellem dwar il-kura għas saħħa tal-tfal eh, biex nisa u koll ikunu jistaw morru l-ura il-xol, kem jekkuma forsi ġenituri waħedhom jew kella parti minn familja. Eh, kif tagħti krediti għal nisa li weldu ġbiri krediti fuq livell ta' assigurazzjoni nazzjonali, sabiex eventualment ma jkunux qed jaħdmu biss u eventualment ikunu jistaw igawdu il-pensjoni sħiħa meta huma jirtiraw, imma wkoll li mill-kontribuzzjonijiet tagħhom ma jitilfux il-kontribuzzjonijiet tagħhom sempliċiment għaliex ikunu qegħdin ġi sempliciment għalix ikunu edini ikollom it-tfal, għax tinsix li aħna narrata ta' twelid baxxa ħafna u għalek irridu ninċentivizzawa minn tuħom krediti għalli ma jkollomx penalizzazzjoni meta eventualment jħorġu bil-pensjoni għalek. Fil-realtà huwa importanti li nitkellmu fuqa. Imma irridu fil-fatt wet u dak li qegħdin ngħidu. Grazzi ħafna issa xi ftit mistoqsijiet oħra imma fil-qosor ħalli konna it-tweġibiet ukoll. Naddi il-kelma l surrola Grazzi. Signora President u Ministri. Il-presidenza ta'kom hija waħda importanti bħal kull presidenza imma hija importanti b'mod partikolari minħabba il-moment meta qed issir u jiena qed nieħu gost li intom tridu eh, tagħtu importanza lill-impjiegi. Hemm ħafna sfidi. U s-soċjetà qiegħda tinqasam eh, iżjed eh, kull ma jmur dejjem iktar. il mekkaniżmi tal protezzjoni soċjali tisiru aktar fraġli. Hemm ċertu perikli għas-soċjetà. Fil-fatt, hemm tendenza lej ideat totalitarji. U l-Unjoni Ewropea fil-fatt hija l-frott ta' determinazzjoni li wieħed jibni u l-imsieħba soċjali kienu importanti ħafna f'dan minn ħaddem, il-trade unions, il-dialogu soċjali, eccetera. Issa, kulħadd semma ħafna sfidi importanti ħafna saħħu u sigurta fuq il posta xogħol iva dik hija xi ħaġa ovvja. Hemm ċertu kwistjonijiet li għandhom xi jaqsmu ma' kwistjonijiet ma, ma l-elementi karċinoġeniċi per eżempju, hemm kwistjonijiet oħra u daw kollha jitolbu xogħol min-naħa tal-imsejba soċjali. Għax huma importanti immens għalhekk għandkom l-intenzjoni li tieħdu inizjattivi li staw inidu jirġaw jagħtu ħajja lil dan il-konsultazzjoni soċjali u id-dialogu is-sinjura Larxtin issa. Grazzi ħafna. Mistoqsija u l-nija tiegħi hija l Sur Bartolox nieħdu gost li għandna il-Ministru tal-Edukazzjoni u impjeg fl-istess persuna, ġiviri din hija soluzzjoni tajba ħafna. Jiena rapprezenta eh, l-Estonja il-Presidenza li ġejja wara tagħkom għalhekk jiena verament interessata f'din il-konsistenza fl-approċċi tagħna. Mistoqsija tiegħi hija fuq kwistjoni ġa għajjemt. Dan id-distak bejn il-ħiliet, il-domanda fuq il-posta xol, xogħol għanna madwar miljun posta xogħol fl-ekonomija digitali u memx nies li jistaw jimlew dawn il-postijiet. Inti semmejt it-talim tul il-ħajja, Iva, din xi ħaġa kost nisimawa, imma mbagħad irdu naraw il-kontenut. Mistoqsija tiegħi li l-komija din jek tħarsu lej l-esperienza ta'kom, xinuwa eh, il-kontenut il-ġdid fil-talim tul ħajja f'din is-sitwazzjoni għaliex iva intom tajdu li iva rridu in eh, ikollna taħriġ mill-ġdid, eċetera, ma din mhix problema ta' eh, free training dawn il-postijiet miftuħin. Forsi il-problema hija ta' kurikoli, anka fil-skejl primarji, l mistoqsija tiegħi hawnhekk hija din. L-edukazzjoni fidejn l-istati membri, il-prinċipju tas sussidjarjetà Imma din hija kwistjoni meta ħalluha f'idejn l-istati membri meta dawk iżviluppata ħajkompli jiżviluppaw u dawk li qegħdin ikaxxru lura ħajspiċċaw ikaxxru dejjem aktar lura. Jiġifieri il-distak mhux ħajjin jitnaqqas imma jiġi miżjut jiġifieri bejn Tramutana u nofsinhar lejn pajjiżi differenti, reġuni differenti għalhekk x'tistgħu tagħmlu sabiex telbu din is-sitwazzjoni. Stati membri għandhom id-dritt li jagħmlu li jridu fl-edukazzjoni imma għandhom problemi komuni U hemm xi stati membri li biss jistgħu jsolvu l-problemi tagħhom waħedhom. U l-mistoqsija l-oħra tiegħi hija dwar il-koeżjoni soċjali. U nixtieq nisma' iżjed intom semmejtu l-pilastru soċjali li huwa importanti ħafna għalina, imma għajdu naftit iżjed fuq il-faqar fit-tfal. Kif tħossu li għanna niġġieldu il-faqar fost it-tfal? għax hija xi ħaġa li eh, verament f'din l-Ewropa li hija għanja hija xi ħaġa tħassibna ħafna. Isur xolza. Iva minna ħatijaj u koll nishtiq najdlek proset xol kollu illi intom bessibkom tamlu għal dawn is-sitxur jena nasab li dan huwa program verament ambizzjuż li intom prezentajtu nandi bosta mistoqsijiet jena nixtieq illi nitkellmu b'mod konkret, aħna din nitkellmu fuq l-aħjar eżempju li għandna fl-Ewropa tal-esperjenzi ta' pajjiżi Ewropej li forsi jkun hemm pajjiż li qed jagħmel xi ħaġa tajba u li fil-fatt taħsbu li pajjiżi oħrajn għandhom jieħdu l-eżempju ta' dan il-pajjiż. Ma nafx hekk għandkom x'intom ċertu affarijiet pożittivi f'pajjiżkom jew inkella jekk hemm ċertu affarijiet li mhumiex daqshekk pożittivi taħsbu intom minħabba li hemm ċertu stati membri mhumiex qed jimplementaw inizjattivi u riformi kif suppost post, per eżempju għalhekk għandhom rata għolja tal-qatt. Għanna ċartu inizjattivi, bosta proġetti li qegħdin investu mill-budget Ewropew, iżda għannix bizziet riformi li qed ikunu implementati fuq livell nazzjonali. X'taħsbu nistgħu nagħmlu biex nattivaw dan iktar fuq livell nazzjonali sa fuq il-posting of workers. Jiena naħseb illi aħna Eh, mhux qed nisimgħukom tkunu bissijiet konkreti fuq dan il-punt. Għalhekk nixtieq insassik żewġ mistoqsijiet konkreti li għalina huma importanti. L-ewwel il periodu ta' skadenza ta' 24 xahar intom tafu li meta dan jingħad minn pajjiż għal intom x'taħsbu allura fuq eh, dan il-perjodu ta' 24 xar. Issa, t-tini kussjoni tal-paga, intom x'tinterpretaw kif tifmu paga ġusta. Kif tistgħu allura timmaġinaw illi dan ħajkun infassel fuq liema kriterji eżattament? Jiena nixtieq illi nagħti raġun lil sur Kaza minħabba li intom il-gvern tagħkom ma tantx qed tibdew b'ħafna fiduċja minħabba illi ilkom xhur tevitaw li tindirizzaw problemi ta' korruzzjoni li ilkom t-rifjutaw li t-publikaw ċertu informazzjoni din għandha tkun permessa u għandkom permettuna li aħna niddiskutu dan il-punt anka f'dan il-kumitat. Jiena jkolli ngħid li għandna bżonn ħafna fiduċja trasparenza jkolli ngħid li intom bdejtu b'nuqqas ta' trasparenza f'din il-Presidenza. Grazzi. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna. Jiena il-rapporter fil-Parlament Ewropew għal pilastru Ewropew tal-drittijiet eh, soċjali mill-grupp tal-SND. Jiena Nixtieq nilqa u nirringrazzja l tlet ministri tal-ġew eh, jitkellmu magħna. U importanti nitkellmu għaliex qed noqorbu perjodu ta' sfida għal ġejjieni Ewropew u aħna nemnu li dan il-pilastru jista' jkollu rwol ewlieni biex nerġaw impoġġu il-fiduċa ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Kenna rapport li ġi appoġġat minn ħames gruppi ta' dan il-parlament, ġifiri dan huwa mandat b'saħħtu demokratiku li nistgħu nippreżentaw. Immissa ħafna jiddependi mix-xogħol li ħajsir mill-Kummissjoni u mill-Kunsill. U hemm bżonn nassiguraw li dan il-pilastru ħajkun parti mill-roadmap fuq il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea li ħajġi adottat. Fruma. Għalek, il-mistoqsija tiegħi hija din. Dan huwa għan għal-Presidenza Maltija li nassiguraw li dan ir-romp roadmap li ħajġi adottat fruma ħajkollu pilastru soċjali b'saħħtu u għandi mistoqsija oħra dwar il-miżuri konkreti. Għaliex ir-rapport tal-Parlament kien ukoll preċiż ħafna fuq il-miżuri konkreti. U nixtieq nenfasizza uħut minnhom dawn il-punti. Wieħed huwa l-bżonn li nindirizzaw ix-xejriet il-ġodda fis-suq tax-xogħol speċjalment ir-rivoluzzjoni diġitali. Il-Parlament qed jitlob li jkun hemm direttiva fuq kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol għal forum kollha ta' impjiegi. Tieni aħna nemnu li l-ħaddiema kollha jkunx ikun l-impjieg tagħhom għandhom bżonn aċċess għal protezzjoni soċjali. Tilet net. Aħna nemnu li meta niġu għall opportunitajiet indaqs bejn nisa u l-irġiel, għandna bżonn ta' strumenti leġislattivi biex jaġġornaw il-lif tal lommiet il-missirijiet u tal-ġenituri. U eżempju huwa l-aċċess għal ħiliet għaliex aħna nappoġġaw il-garanzija tal-ħiliet imma sabiex dan ikun kredibbli Irridu nassiguraw li l-istati membri kollha jkollhom il-mezzi biex jagħtu dawn il-garanzijiet tal-ħiliet, ġifieri din trid tinbidel fir-reviżjoni ta' qafas multianwali. U fil-possibilità ta' kapaċità fiskali għaż-żona euro biex tagħti l-mezzi għall-investiment soċjali lill istati membri kollha. Ġifieri jiena kont preċiża ħafna issa l-mistoqsija tiegħi hija sa fejn nistgħu naslu blepsko flepsko. U b'mod partikolari kif għandkom l-intenzjoni torganizzaw id-dialogu ma' l-Ekofin għaliex aħna u koll qed insejħu li dan għandu jsir. Għanna bżonn ta' dialogu aktar effettiv mal-Ministri ta' l-Affarijiet Soċjali u l-Ministri tal-Affarijiet Finanzjarji. Grazzi ħafna, Sofija Robeiro. Grazzi ħafna, grazzi eh, lill-Ministri tal-li kienu prezenti għawek illum, għedinaw biex jiddiskutu l-pjata ħidma tagħhom, u rritnajt ngħid li jiena nħoss li meta qegħdin nifacċaw l-sfidi Ewropej, irridu nżidu il risposta soċjali tagħna fuq livell Ewropew. Jiena ftit xurilu e, eh, saqsejt lill koordinatur tiegħi eh, sabiex jassigura tassigura li din il-laqa issir. Dak li nixtiequ fil-fatt huwa li konna dialogu mal-Parlament Ewropew li jibda qabel ma tippreżent ma preżentajtu programm ta' ħidma fil-fatt. Għaliex kieku bdejtu dak id-dialogu kontu forsi tinkludu wkoll xi tħassib tal-Parlament fil-pjan ta' ħidma tagħkom. Imma intom tajtuna analiżi tajba ħafna tas-sitwazzjoni Ewropea, semmejtu l-kohezjoni soċjali bħala konsegwenza tal-iżvilupp ekonomiku imma trid taraw ukoll min-naħa l-oħra. Irridu naraw il-kapital umani, il-kundizzjonijiet soċjali irridu narawhom bħala kawżi ta' tibdil kbir fil-iżvilupp ekonomiku. Naħseb li forsi fuq din misjajtu xi ħaġa. U jiena smajt is-surrola, is-sinjura Xatje, Meta nitkellmu dwar l-investiment fil-kapital uman u it-taħriġ, hemmhekk irridu ninvolvu l-imsieħba soċjali tagħna f'din id-dimensjoni. Mhijiex ħaġa diffiċli. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-kompetenzi tal-istati membri. Għalhekk, kif tistgħu norbtu dawn l-affarijiet, kif nistgħu nassiguraw li dak li nagħmlu fuq livell Ewropew jorbot ma' dan? Għalhekk id-dimensjoni ekonomika u soċjali Iva, il-Kunsil tal-EPSCO jrid jissaħħaħ fuq żewġ livelli għandha bżonn l-aġenda tagħha. Il-Ministru ġustifika n-nuqqas ta' azzjoni tal-Kunsill fuq sma u proġetti differenti u ċertu liġijiet ukoll li huma maħlin fil-Kunsill. Intom ġustifikajtu nuqqas ta' azzjoni. U jena najt li fl istati membri ħafna diversità. Imma memx iktar diversità li teżisti f'dan il-Parlament fej hawn numru enormi ta' MPs li jaslu minn qawwiet politiċi differenti minn 28 stat membru differenti. U jekk il-Parlament dan l-aħħar sentej u nofs irnexxielu jikseb pożizzjonijiet komuni fuq punti ewlenin għall iżvilupp soċjali fl-Ewropa, ġviri jiġifieri fuq kwistjonijiet li imorru minn il-lif tal-maternità, tal-paternità, sal-ħaddima stazzjonati, jekk aħna nixinna namlu dan kollu, mem lebda raġuni għal fil kunsil mandux jagħmel l-istess. Il-kunsil għandu presidenza u missu għandu koll l-agenda tiegħu stess sabiex ikun jista' jagħmel eh, azzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Aħna għanna l-semestru Ewropew u koll ma nistawx najdu li qegħdin defendu kwistjonijiet soċjali jekk ma nassigurawx li għandna il-bilanċ tajjeb fil-semestru Ewropew din jiġri biss jekk ikun hemm tentattiv aħjar li nżidu l-viżibilità tal impjiegi fl-indikaturi bħalma qbilna wkoll is-sena li għaddiet u qbilna din is-sena. Ħdimna ħafna fuq dan id-dokument għalhekk irridu nassiguraw il-viżibilità u naħolqu mekkaniżmi sabiex l-indikaturi soċjali jista' jkollhom l-istess impatt ta l indikaturi ekonomiċi. Għandna bżonn mekkaniżmi sabiex ikunu nistgħu naħdmu fuq dan. Fl-aħħar nett inti fil-bidu fil-kummenti tiegħek semmejt li trid tagħmilhom aktar kredibbli li trid issaħħaħ l-isforzi Ewropej. Mela, biex intom il-proġett Ewropew tagħmlu aktar kredibbli, tridu teliminaw id-dubji li jeżistu. U hija ħasra li anka jekk ġejtu mistoqsija kemm il-darba hawnhekk u anka f'kumitati oħra fil-plenarja, xorta waħda ma tajtux spjegazzjoni ċara. Għaliex hemm din it-teba kbira ta' korruzzjoni fil-bidu tal-presidenza kif tista' titnaħħa? sabiex il-presidenza ta'kom ma tispiċax tibda fuq naħal ħażina għax il-presidenza ta'kom trid tkun waħda b'saħħitha. Iva, grazzi, u ma nistawx neħdu iżjed mistoqsijiet jiddispeċini. Tlifna ħafna ħin. Imma diskutajna ħafna affarijiet, issa ħanaddi l-kelma lilkom. Għazlu, x'tistgħu twieġbu fuq l-istazzjonar ta' ħaddiema, pilastru soċjali, ħafna affarijiet li staw twieġbu nissemmew hawnhekk li huma fuq l-aġenda għal dan il-kumitat. U għana fuq dan li zjed li nixtieq nisimgħu ma fidejkom għażlu intom. Ħanet itkellem fuq il-punti li għandhom xjaqsmu mal punti verament validi li tqajmu minn numru ta' kollegi ir-rabta bejn l-edukazzjoni u l-impjiegi, l-iżvilupp tal-ħiliet, il-faqar ta' tfal. Kif ukoll x'irid isir fuq livell Ewropew sabiex l-Unjoni Ewropea tingħata aktar kredibilità. Aħna bħalma qed qabel nemnu li l-tkabbir ekonomiku ġustizzja soċjali għandhom morru id fit. Aħna nemnu li dan ukoll irid ikun rifless fir-roadmap u fl-istqarrija li Ma' toħroġ meta niċċelebraw is-60 sena mill-twaqif tal-Unjoni Ewropea, imma mbagħad irridu nassiguraw li dak li ngħidu f'dawn il-istqarrijiet bih u mbagħad jiġu ehm, mibdula f'realtà u importanti nallinjaw il-politiki finanzjari, ekonomiċi u soċjali ma jistax ikonna eh, Unjoni Ewropea titkellem mod fuq il-budget u fuq l-stabilità, l-konsolidazzjoni fiskali, ecc. Mbagħad meta nġu għal kwistjonijiet soċjali titkellem b'mod kompletament differenti. Rridu nallinjaw il-politiki tagħna flimkien. U dan irridu nagħmluh anka fuq livell ta' stat membru. Għaliex hekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-faqar fost it-tfal, minn nebda mod li l-edukazzjoni tista' issolvi l-problema tal-faqar tat-tfal. Ta Għax anke jekk inbidlu l-edukazzjoni tbiddel id-dinja, ma tistax biddel id-dinja waħedha, tifel jew tifla li tgħix fil-faqar u ma tikolx sew kif tista' tmur l-iskola u segwi xejn isir u xejn jiġri. Għaliex waħda mill-ewwel prioritajiet ta' dik it-tfal huwa n-nutrizzjoni. Nafu li 70% tal-prestazzjoni ta' tfal fil-iskejjel tiddependi mill-familja tagħhom u r-realtà soċjali mhux biss dak li jseħħ fl-iskola, ovvjament dak li jiġi fl-iskola jridu nagħmlu ħsew, imma dak huwa 30% biss. 70% jiġu minn fatturi barra mill-iskola, waħda minnhom hija propju l-importanza li ma nejxux fil-faqar għaliex ehm, edukazzjoni baxxa, ħiliet baxxi, faqar, eċetera, jmorru id fit u rridu eh, niksru dan il-ċirklu vizzju. So kif jista' jsir dan li l-ġit inqasmu mod aktar ġus jekk inti ma tibaċ il-flus li familji li qed iqbatu biex ikunu jistgħu jaslu sa tmiem ix-xahar. Waħna għanna minn tal-inqas 25 miljun tfal fl-Unjoni Ewropea li jgħixu fil-faqar jew riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali, hemm bżonn ta' ġustizzja soċjali, jekk ma jkunx hemm ġustizzja soċjali, dawn it-tfal mhux ħajkollhom ħajja aħjar. U l-kwistjoni tal-kura ta' tfal u edukazzjoni bikrija. Aħna nafu li l-ewwel elf tfal Anzi, l-ewwel elf ġurnata ta' tfal huma kruċjali għall iżvilupp kognittiv u l-iżvilupp aktar tard ta' tfal għalhekk il-kura ta' tfal ġi tkun mifruxa kemm jista' jkun. U sakemm tfal e, feta zaħira jibdew kif suppost jibdew fuq is tajba, qatt muħaj kollom il possibilta li u dak id-distak. U anka jekk il- it-tfulija hija kompetenza tal-istati membri rridu nassiguraw li dak li jiġri fl-iskejjel jiġi awditjat u diskuss, irrid nenfasizza dan il-punt, li jiġi diskuss mas soċjetà ċivili u anka l-organizzazzjonijiet ta' negozju. Biex nassiguraw li rilevanza li dak li jiġri fl-iskejjel huwa rilevanti. Li wieħed sempliċiment eh, jisejja istituzzjoni edukattiva skola ma jfissirx li bil-fors ħajsir it-talim. Umbat jekk aħna naħdmu flimkien fuq l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja hemmhekk in-nies iridu joqogħdu bil-qeda flimkien jitalmu minn xurxin u jaraw kif jistgħu jimxu l-qudiem. Hemm pajjiżi li qed jagħmlu dan mod tajjeb u nistgħu nitalmu minn għandhom, nistgħu nitalmu minn għand xurxin kif nagħmluha. Umbagħad fuq it tagħlim tul il-ħajja u l-iżviluppi tal-ħiliet sakemm ma jkunx hemm investiment. Inti mhix ħadd tiġri waħedha. Irridu nassiguraw u hemm pajjiżi li huma lesti li jinvestu fin-nies tagħhom sabiex ikollhom edukazzjoni fuq tul il-ħajja u efsi wkoll iridu ħarsu lejn, għax aħna qegħdin għadna qed naħsbu eh, bħala investiment kapitali bħala kapitali li huwa eh, xi ħaġa fiżika bħal breakwaters, infrastruttura ta' toro, eċetera, imma rridu nħarsu lejn infrastruttura tal-ħiliet tan-nies għalix jekk inti għandek il-hardware u m'għandekx is software ma tasal imkien. Għalek, irridu nassiguraw li jkun hemm investiment anka f'dan il-qasam. Janka fuq ir-regoli ta' stabilizza u tkabbir, rridu nerġaw naraw għadi. Għada rilevanti bħal meta kienet infasla, għaliex sakemm ma nagħmlux dan u sakemm ma ninvestux fin-nistana, reġjuni oħra madwar id-dinja ħaj jaqbżuna. U l-Ewropa mekk ħajkolla problema serja. Okay is, so with regards to the... Iva mela dwar il-punt li semmejtu fuq dialogu soċjali, naturalment aħna nkomplu nippromovu dialogu soċjali li huwa verament punt importanti li rridu nkomplu nipromovu jekk aħna nixtiequ u progress mhux biss fil-qasam tal-xogħol u s-sigurtà soċjali fejn aħna għandna bżonn li l-imsieħba soċjali kollha jkun għadi jipparteċipaw maħna fid-diskussjoni. Ġifiri hija priorità għalina ħalli nkomplu għaddejjin bl-analiżi tar-riski u nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun il-kuntatt tal-ħaddiema mal-elementi jistgħu jikkawżaw il-kanċer. Il-Kunsill fit-tmiem is-sena li għaddiet adotta approċċ ġenerali fuq l-ewwel batch ta' valuri tal-limitu aħna l estin nibdew negozjati mal-Parlament Ewropew malli jkunu adottaw il-pożizzjoni tagħhom tagħkom jiġifieri u aħna qegħdin nistennew li l-aħħar adozzjoni, l-adozzjoni finali ta' dan il-ftehim ikun jista' jsir mill-iktar fis possibbli. Dan huwa lan tagħna, jiġifieri aħna nixtiequ nikkontribwixxu kemm jista' jkun għat-titjib tal-kundizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea aħna fil-Kunsill nilqgħu wkoll proposta oħra li hija marbuta ma' sustanzi li jistgħu jikkawżaw il-kanċer li kienu adottati fil-Kunsill f'Jannar. U ħanibdew ix-xogħol billi nilqu ftehim sa tmiem il-Presidenza tagħna. Issa dwar l-istazzjonar fuq perjodu twil ta' żmien. Aħna rajna l-Kunsil ftiem fuq dan il-perjodu ta' 24 xahar. Sissa għad ma diskutajniex Monterred dan il-perjodu ta' żmien u aħna qegħdin nippruvaw issa nsibu kemm jista' jkun mod li huwa trasparenti u li huwa tajjeb fuq il-bażi legali ħalli nagħmlu distinzjoni bejn il-posting li jkun il-periodu qasir ta' żmien u dak il-periodu itwal ta' żmien u malli nkunu lestejna dawn din l-analiżi aħna nkunu nistgħu nerġgħu nidrizzaw kwistjoni tal-24 xahar. Dwar dan il-punt aħna ħankomplu nisimgħu x'għandkom eh, x'tgħidulna naraw xinu ma l-oġġezzjonijiet kollha ħalli nkomplu nsostnu dan id-dibattitu nippruvaw nilqu kompromess naturalment. Grazzi. Ok. Grazzi. Hemm Ministru ieħor li jitkellem. Jiena tkellem l-ewwel ħan tkellem l-aħħar naħseb. Mela, nixtieq ingrazzi ħafna l Kumitat Empl u l membri kollha ta' dan il-Kumitat li attendew din is-seduta ta' dalodu. Grazzi ħafna wkoll l ehm, kumitat illi żar Malta. Aħna meta l-tajna hemmhekk konna verament qegħdin nanalizzaw is-sitwazzjoni f'Malta u spjegajnilkom f'ħafna dettall dak li Malta qiegħda tagħmel f'bosta setturi fil-qasam tal qasam soċjal fil-qasam tax-xogħol. Dak iż-żmien konna diskutejna wkoll kwistjoni tal-faqar fost it-tfal u l-mod ta' kif Malta qiegħda tipprova ssolvi problema tal-faqar li jaffettwa it-tfal aħna nafu illi il-faqar li affettwa tfal eh, kien qiegħed kienet edha tonqos mintu l-gvern tagħna fil-fatt eh, beda fil-gvern u allura nistgħu naraw illi kien hemm riżultati tajbin. U anke fuq Making Work Pain din l-inizjattiva ħna bessibna li nibdew naħdmu fuq ma' differenti l-emanċipazzjoni tan-nisa, il ħol int opportunitajiet ta' xogħol ġodda, inizjattivi soċjali, il-mod ta' kif wieħed jista' jinvesti fil-ġejjieni, il-mod ta' kif wieħed jista' jara illi jiffoka fuq il-benefiċċji wkoll li wieħed jista' jgwadanja mix-xogħol. U għal raġuni aħna beħsibna naraw li din inizjattiva Making Work Pay ħat prova telep il-problema tal-faqar mhux biss li jista' jaffettwa t-tfal, iżda anke li jaffettwa l-adulti u anke l-anzjani. Jiena naħseb li aħna bħala Ewropa importanti li nibdew naħdmu mod proattiv, mod soċjali ħalli niksbu ġejjin aħjar għal kulħadd. Aħna naħsbu li Ewropa Soċjali għal aħjar ħaġa ġejjin tagħna u r-raġuni għalfejn il-Presidenza Maltija beħsieba tindirizza dak li verament huwa importanti għall poplu minħabba li aħna nemnu fil-valur tal-poplu u li aħna rridu naħdmu b'mod proattiv fl-interess tal-poplu Ewropew. Grazzi. just a big, big thank you. Grazie kbira minna ħatija jukkol. Okay, thank you all for uh, being here. Grazie ta' tal-li kontu emmek, intom il-koll u tal-li kontu għawek, kontu t-tifacċaw anka mistassiet for istaxin defiċli, grazie tal-li t-weġibit, tajtuna dawn li t-weġibit. Ġifiri, aħna nistaw nikonkludu li vera għanna ħafna aspettativi pozittivi għal matul presidenza Maltija, speċjalment ta' suġġetti li jikkonċernaw hawnhekk f'dan il-kumitat. U issa meta intom ħa toħorġu mill-kamra, ħajkonna iż-żewġ partijiet li ma responsabbli mill-proposta tal-posting of workers u saħan itħlu fiktar dettal fl-analiżi tagħna ħadna gost li kellna diskussjoni anke dwar dan is-suġġett anke magħkom iżda ħadna gost ukoll stajna nanalizzaw l-aġenda kollha kemm hi. kulħadd jista' jsaqsi xi li jrid hawnhekk f'dan il-kumitat, però aħna xtaqna illi qabel kollox ikollna diskussjoni fuq l-iktar aspetti illi huma fil-qalba tax-xogħol tagħna f'dan il-kumitat minħabba li żgur li fil-kumitati l-oħrajn mhumiex ħajftakru fil-kwistjonijiet soċjali jifukaw fuq affarijiet oħrajn, ġifieri aħna ridna li nsemmu leħinna kemm jista' jkun mod illi jinstema' nirringrazzjakom tal-qattajtu daqshekk ħimana dal-għodu nirringrazzjakom nawguralkom li sbaħ xewqatu matul il-Presidenza. Is it okay for you down there? Yeah, thank you again. Thank you.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 Please, Mr. Casa has asked for the floor. Sir Casa Kirchbok. Yes, Madam Chair. Senior President. It is very unusual. Iva, mux tas-soltu jiena nikritika l-President, imma ħajkolli nagħmel għallum. Jiena għandi kull dritt. U l-kull membru parlamentari għandu kull dritt li jisaqsi kull mistoqsija illi xtaq saqsi. Inti meta tkun President, tit taġiċi bħala president neutrali biex bħala soċjalista. Jiena vera dizappuntat li ħajkolli u vera mġiel l-nejt eh, dawn l-affarijiet, iżda naħseb li l-lum inti kont partiġana u naħseb li aħna kollha ħilsa li ngħidu li rridu fil-Parlament Ewropew li nsaqsu kull mistoqsija li rridu nsaqsu. Kienet xi ħaġa verament negattiva li fixkil din id-diskussjoni. U inti fl-aħħaret li ħallejt li kulħadd isaqsi l-mistoqsijiet illi rid isaqsi, kjoġbok hu notu fil minu Okay, Mr. Casa, but I said it twice. I said it not. Iva, jimux biss fil-bidu għetta, stanka fl-axħar, illi kullħat se jisaqsi kull mistoqsija li jrid. Iżda Jiena dak li qed huwa li l-kumitati l-oħrajn mhumiex ħaj jiddiskutu kwistjonijiet soċjali għalhekk xtaqt li nifukaw fuq kwistjonijiet soċjali fiħdan dan il-kumitat. Jiena qatt ma kieku kont ħanwaqqaf lil ħadd milli jsaqsi xi mistoqsija, iżda jien ma xtaqtx li nifukaw fuq affarijiet li konċernaw lil Malta meta aħna qegħdin hawnhekk qed nirrappreżentaw tant stati membri differenti u qed niddiskutu aġenda verament importanti. Inti ħieles li tgħid dak kollu li trejt f'dan il-kumitat u tista' tikkritika anka lill-presidenti u dawk li jmexxu l-laqat. Iżda ma naħsibx li l mota kif inti ddeskrivejt dak li ġara u għasib minnu jina darbtejn qed li aħna għanna l-obbligu li nitkellmu fuq il-suġġetti li huma fil-qofol ta' dan il-Kumitat, żgur li l-Kumitat Ekonomiku ħajkollu l-okkażjoni li jistaqsi dawn il-mistoqsijiet illi żgur li ħajpoġġhom ċertu diffikultà fuq is-suġġett li semmejt inti. Jiena xorta eh, nħobbok li l-ek ġifiri aħna ħbieb u għajan nkomplu issa bl-aġenda tagħna punt 27 u niddiskutu l-posting of workers. Evelyn, Iva, jiena nixtieq nagħmel referenza dwar l-speaking time, il-ħin li ħallej tal-kellima. L-aħħar kellim tkellem fuq għal erba minuti u nofs. U membri oħrajn ma setawx jitkellmu minħabba li ma kellhomx ħin, naf li ma kienx hemm ħin għal kulħadd, iżda nixtieq li nitolbok sabiex tippermetti li kulħadd jitkellem għal minuta jew żewġ minuti bħala massimu, għalli kulħadd ikollu l-opportunità li jitkellem. Iva, għandek raġun. Żewġ kellima ma stawx jissaqsu l-mistoqsijiet tagħhom u raġuni kienet illi aħna lkoll għandna problema illi ma ninsaqsux mistoqsijiet minn flok, namlu diskors, namlu jisa spiċi stqarrija meta nataw il-mikrofonu jiena. Mish dawek sabiex nwaqqaf u ninterrompi n-nies f'nofs id-diskors tagħhom. Ma tantx forsi jiena daqshekk stretta daqskemm suppost inkun. Ikun diffiċli għalija li waqaf kelliem fin-nofs. U llum din il-ħaġa ħadmet kontrina minħabba li kien hemm żewġ membri li ma setgħux jisaqsu mistoqsijiet tagħhom. Jiena naħseb li aħna membri ta' dan il-parlament li aħna eletti f'dan il-parlament li kollha kemm aħna għandna l-passat tagħna, nafu xinu ma regoli u nafu li qegħdin nisirqu l-ħin minn ħaddieħor. Issa jiena wkoll tkellimt fit-tul biss, issa nixtieq illi nistieden lil Elizabeth Xantie u sur Njura Jungeris li jistgħu issa jieħdu kontrol fuq il-mod ta' kif jixtiequ jipproċedu b'din id-diskussjoni jinħalli fidejkom sabiex tazlux fuq xi tixtiequ tinformawna.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 illi aħna konna co-reporters u l-gruppi politiċi tagħna kienu qegħdin jasmu r-responsabilità ta' dan ir-rapport bejnietna. Aħna ridna ngħidulkom li koperajna tajjeb ħafna bejnietna. Ħdimna tajjeb ġifiri aħna edna li ħalli koperaw bejnietna ħalli jkollna preżentazzjoni waħda u nitkellmu fiha tnejn li aħna. Nixtiequ ngħidu lew qabel kollox illi aħna samna l-informazzjoni u tan l-informazzjoni kollha li shadow rapporters. illi fissam il-gruppi politiċi kollha kienu qegħdin jaħdmu fuq dan is-suġġett u jiena naħseb li nista' nirringrazzja l kull grupp politiku li shadow reporters talli ħadu impenn għal dan is-suġġett li huwa suġġett verament importanti aħna dan rajni biċċa fid-diskussjoni mal-Presidenza Maltija u stajna naraw li dan der biċċar kol f'kull diskussjoni li kellna li dan huwa suġġett li kulħadd jixtieq jitkellem dwaru huwa proprju F'dan il-kontestu bl-intenzjoni li aħna jkollna dokument kemm jista' jkun ibbilanċat. u biex intemmu il-nuqqas ta' kompetizzjoni ġusta bil-kumpaniji u biex intemmu darba dejjem ukoll social dumping. Aħna ħdimna propju għalhekk. U nixtiequ li nkunu hawnhekk miftuħin buni dejnu miftuħin sabiex nisimaw l-opinjoni ta'kom. Dan huwa verament punt importanti. Ista jiena kont determinata li kelli nara li dan kien ħajkun suġġett ta' suċċess li dwar ikonna diskussjoni tajba. Mela, ejja nisimaw issa lill agnes mill-ewwel ħalli titkellem fuq il-bażi legali. Grazzi ħafna, grazzi Elizabeth u grazzi lil kulħadd li kien qiegħed jismana. suġġett li huwa importanti għalina wkoll u naħseb li huwa verament ta' importanza kbira li aħna jkollna proposta bilanċata u jiena nixtieq ngħid illi aħna kuntenti bil-kooperazzjoni li kellna bejnietna iżda anke fil-ħidma ma' shadow reporters kollha. Minħabba li aħna jista' jkollna suċċess jekk ikollna soluzzjoni bilanċata. Illi għandha tkollha wkoll appoġġ fil-Parlament Ewropew. Jien naħseb li dan id-dibattitu kollu jista jintlaħaq jekk aħna minħat tal-Parlament Ewropew nipproponu proposta verament ċara li tiġbor ukoll il-proposti tal-Kumitat. Jekk aħna nkun qegħdin naħdmu flimkien, lan tagħna jkun li ħanilqu kompromess. Kultant aħna hekk nippruvaw nagħmlu iżda kulħadd anke jipprova jaqdef għal ras, iżda naħseb li rridu naħdmu flimkien insibu kompromess u naħseb li issa ngħid li jiena pjuttost gburija bil-dokument li qed nippreżentawkom u llum minkejja li jiena u kol ħedint ma' Elizabeth ħanna prezenta u kol ċertu titjib iktar il-qoddim. Jiena kif għattilkom kontenta u gburija dan il-dokument minħabba li b'hekk ħanilqu il Ewropa iktar soċjali, Ewropa li tista' toffri Postijiet ta' xogħol siguri u iktar garanziji, iktar milli tiddif tal- tas-soċjetà fl-Ewropa u tal-lat soċjali fil-qasam tal-politika u jaħna lesti illi naħdmu favur il-kompetizzjoni ġusta u ħielsa favur il-ħaddiema. Mela ħanibda billi nitkellem fuq il-kontenut ta' din il-proposta ġifieri l-bażi legali ta' din id-direttiva. Kif tistgħu taraw f'din il-proposta aħna nistgħu ngħidu li aħna kuntenti ħafna b'din il-proposta, qegħdin nestendu wkoll il-bażi legali tal-artikli marbutin ma' suq internu anka brabta mal-artiklu 151 u 153 ta' Trattat tal-Ewropa li huwa propju dwar id-drittijiet fundamentali soċjali Ewropej, t titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. U minħabba illi diġà kien hemm kazistika illi kienet qiegħda tieħu sentenzi favur id-drittijiet tal-ħaddiema, naħseb li issa wasal il-waqt illi nsibu bażi ħalli din id-direttiva tkun tista' tkun tajba għaż-żewġ proposti għal kompetizzjoni ġusta u anke għal protezzjoni ġusta tal-ħaddiema. Elizabeth, grazzi. Jiena dak li nixtieq ngħid minn naħa tiegħi huwa li nitkellem fuq punt li fuq u dwaru għadna mal ħaqni ftehim aħna. Ftehimna illi aħjar ikonna diskussjoni għawek ma'kom fuq dan il-punt. X'inhu l-karatteristiċi ewlenin ta' kuntratt ta' ħaddiem li huwa stazzjonat ġifieri din persuna kemm ħaddum qabel ma tkun soġġetta għal leġiżlazzjoni ta' dan il-pajjiż li qed jospita. Il-Kummissjoni proponiet perjodu ta' 24 xar sabiex inżommu mad direttiva tas sigurtà soċjali. Staħna meta ħarisna lejn dak li qed jiġri f'bosta stati membri differenti u analizzajna il-meta differenti aħna qegħdin naraw illi minħabba is-settur li aħna qed nitkellmu dwar u anke skont il- kuntratt partikolari u għalkemm u għalkemm u validu hemm differenzi minħabba li aħna nafu li hemm perjodu ta' 44 ġurnata li huwa konsidrat minn posta partikolari iżda għal ċertu kumpaniji nistgħu nkunu qegħdin nikkonsidraw perjodu ta' ħames snin, ġifieri huwa diffiċli ħafna illi aħna min-naħa tagħna wieħedna niddeċiedu fuq pożizzjoni li tista' tirrifletti is-sitwazzjoni kollha tal-istati membri mingħajr ma nikkonsultaw magħkom u għalhekk aħna ħallejna il-proposta ibbażata fuq 24 xahar minħabba li hekk almenu għandna referenza ċara għal regolamentazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali. U anka dwar il-punt li aħna nixtiequ nresqu riserva fuqu aħna nixtiequ ngħidu li ma jistax ikun hemm pożizzjoni għal kundizzjonijiet ta' xogħol tal-ħaddiema meta nkunu qegħdin niċċaqalqu mill-leġizlazzjoni nazzjonali tal-pajjiż għal leġizlazzjoni tal-host country. Uh, thank you. Uh, this is also to show we cooperate. Dan ifisser li nistgħu nikkooperaw minkejja divergenza fl-opinjonijiet. Elizabeth taf li jiena ħanamer proposti għal fazi ta' emendar li naħseb li 24 xahar u periodu twil wisq. Um, jiena inħoss u bekk rixt proposta għal dew minn massimu ta' sitt xhur anki l-kese u llum rajt l-ewwel abbozz tal-opinjoni ta' imkoll li wkoll titkellem dwar l-istess dew minn dan iżda nistgħu nħallu għal dibattiti l qudiem bħala kumitat ser ikollna opinjoni minn dan ir-rigward. Iva? dwar il-ftemiet kollettivi u dwar il-kontenut ta' remunerazzjoni. Aħna toġobna l-proposta tal-Kummissjoni għal bidla minn rata minima ta' paga iżda rridu nkunu ċari mija fil-mija X'qegħdin infissru bil-ftehim kollettiv tax-xogħol qegħdin nagħmlu għal stant emenda fejn ngħidu li ninkludu il temiet kollettiv rappreżentattivi kollha u din tkun il-punt ta' referenza u tkun ir-referenza għal ħaddiema stazzjonati. hemm stati membri b'regoli differenti u drawiet differenti madwar is-sistema ta' weight setting u għal stant għalina naħseb tkun formulazzjoni aħjar għal tip ta' ftehmiet li rridu illi konna infurzati fuq il-ħaddiema stazzjonati, iżda bekk inkunu qegħdin iċċaraw ukoll il ista għall-istati membri li jiddeċiedu kif sejrin jirranġaw il-sistema ta' fissar tal-pagi mhux Brussell għadha tipprova taħtaf is-seta minn idejn l-istati membri qegħdin naħdmu bis-sistemi nazzjonali għal bargaining kollettiv. Elizabeth? Mela dwar il-paga. Aħna ridna nkunu ċari kemm jista' jkun għal dak li kienet qed tipproponi l-Kummissjoni intom tafu li aħna nitkellmu dwar remunerazzjoni ma nitkellmux dwar paga minima u din id-distinzjoni hija differenti u importanti. Is-salarju minimu jista' jiżdied b'xi eżempju ammonti bħal bonuses ikollok pereżempju il- leaf eccetera illi jiżdiedu mal-ħlas u għaldastant u għatajja illi nħarsu din l-idea ta' ħlas ta' remunerazzjoni illi jiġu inklużi mill pajjiż ospitanti jiena fil-fatt ġejt Mussija minn kollega illi għalti illi fċerta pajjiżi illi jibatu ħaddiema stazzjonati ikun hemm xi wħud minn dawn l-elementi li jkunu diġà konsidrati fis-salarju nnifsu. Għal-istant huwa importanti illi tkun il-parti komplementarja illi tiġi mħalsa darba u mhux darbtejn illi din il-parti ma tiġax tiġi mħalsa wkoll minn stat ieħor għal dastant irridu nevitaw il-ħlasijiet doppi u din biex issir tittiġi imqeda b'formulazzjoni ċara fit-test id-definizzjoni ta' remunerazzjoni hija kompetenza esklusiva tal-istati membri. Iva, fil-fatt, biex nsemmi dan Elizabeth ġa semmiet fil-dibattiti meta ngħidu li din ipruvaw nirranġaw illi min jaħdem flimkien jiġi trattat bħala kollegi b'mod ugwali fuq l-istess post tax-xogħol jkollok xi minn daqqiet minn jistaqsi u x'jiġri jekk inti ġej minn pajjiż eh, paga għolja u tmur f'pajjiż fejn il-paga jeżja baxxa dan ifisser il l-paga ugwali sejra tfisser paga żjed baxxa għal dawk il-ħaddiema. Huwa importanti li niċċaraw paga x'inhi, remunerazzjoni x'inhi, ħana ser ikonna anki dibattitu dwar l-spejjes tal-vjaġġar lix bosta drabi jkollna din is-sitwazzjoni fejn ikun hemm partijiet kbar mis-salari li jiġu imnaqsa għal ivvjaġġar vjaġġar għall akkomodazzjoni u għall ikel u importanti illi din id-direttiva tqiegħed sitwazzjoni ta' kompetizzjoni ġusta għas-servizzi iżda mhux għas kapitu tal-protezzjoni tal-ħaddiema. Huwa ċar ukoll illi f'juħut mill-qasam ta' protezzjoni tal-ħaddiema japplikaw l-aħjar ovvjament sitwazzjonijiet l-aħjar situazzjoni possibbli għal dastant eh, mem lebda raġuni jekk hemm xi ħadd li qed jiċċaqlaq minn pajjiż paga għolja l wieħed paga baxxa li dik il-paga titbaxxielu rridu niggarantixxu iż-żewġ mili ta' din id-direttiva, kompetizzjoni ġusta u nuqqas ta' sfruttament. U biex nikkonkludi din il-preżentazzjoni, Nixtieq eh, insemmi hawnhekk l-aġenziji interim illi jippermettu l-istazzjonar tal-ħaddiema. Fil-fatt irridu trattament ugwali bejn il-ħaddiema li huma stazzjonati permezz ta' aġenziji u dawk li ġu impjegati lokalment mill-aġenzija. aħna rridu niġġieldu kontra il-cascade posting. Aħna diġà rajnieħ fost posta aġenziji dan il-fenomenu jekk ikollok temping agency illi tiġbed ħaddiem minn stat ieħor. Lejn pajjiż ieħor u l-pajis, u l-kumpanija mbagħad tibgħatu pajjiż ieħor. Is-sitwazzjoni tikkomplika ruha mela tal-leġislazzjoni soċjali kif t-applika għandek dawn iċ-chain postings. Illa li ħajkollok il-pallun jaqbess minn stat għal-ieħor mingħajr ma jispiċċa fil-ground ta' ħadd Għal daqstant din il-proposta rridu nadegwawa u ħana ħerqanin nisimaw reazzjonijiet tal-kollegi kollha, grazzi. Thank you. Um, you want to... Grazzi, inti xtaqt li kollok iżjed ħin il-prezentazzjoni. Jew bizzejiet, naħseb issa Irridu rapport bilanċjat irridu ninkludu lil kulħadd. Fit tfassil ta' din il-biċċa leġiżlazzjoni eja ejja niswa dibattitu, ejja naraw kif nistgħu naħdmu fuq eh, maġġoranza bilanċjata. Palma qettu iżjed kmini aħna għanna 17 il-kellim fuq il-lista. U l-qa, ma lix ma tispiċċa. Suppost rridu nieqfu b'dan il-punt ta' 11 nofs. Niproponi illi żewġ minuti għal kull kelliem u ngħaddu għall-lista fil-qali miss tal-empl. Inkella ntikom minuta kull wieħed u l-punt li jmiss fuq l ġenda jistennew. Tajjeb namlu minuta? Nibdew bil-gruppi CR, point of order. Um, grazzi, Signora President. Diġant għal bosta drabi li direttiva tal-ħaddim u huwa proċess ikkomplikat ferm minuta għall-intervent huwa wisq ftit. Biex permetti li kulħadd jitkellem, il għaliex kull element tad direttiva irrit jiġi diskuss. Flok naddu diskussjoni id-darba li jmiss, naħseb għanna nieħdu 3 minuti kull wieħed ta' spiss ingergru il l ħin allokat mhux biżejjed. Iżda ħafna informazzjoni m'għandniex għal stant naħseb tajjeb per nidikaw parti mill-qalimis għal dan is-suġġett. Jiena nittama li l-koordinaturi il jistaw jilqu kompromess tajjeb u illi ikonna il-possibilta illi naħdmu għabbażi ta' dan. Okay, but if we start with two minutes now and then... Mela nibdew b'żewġ minuti u mbagħad insibu soluzzjoni sabiex xinna ikonna laqa fejn induru il-punt. Jien għandi l-istess pożizzjoni tagħkom dan huwa għatassew fajl importanti u ma nistawx inħaffu. Naddu sa żewġ minuti kull wieħed. Point of order, Mr. Kaza, grazzi, Signor President. Danuta għada kif suġġeriet illi ikolna b'dibattitu ta' 3 minuti kull wieħed fi 3 minuti tista' tiżviluppa l-idea tiegħek fuq dan is-suġġett. Aħna qabilna ma' soċjalisti dan u taqablet miegħi ma nafx il-koordinaturi l-oħrajn forsi tajb li nisimgħuhom ukoll illi nieħdu dan is-suġġeriment u ma niddibattu xejn illum il ħin biżejjed m'għandniex. Żewġ minuti mhux biżejjed jiddispjaċini ejja naraw il-koordinaturi l-oħra x'jaħsbu u jaraw jekk naqblux ma' dan is-suġġeriment jew le. Pani Przewodnicząca, eh, Signora President, jekk joġbok, li ti permettili din taf tkun idea tajba fil-fatt. Is-shadows inħallu l id-diskussjoni għad-darba li jmess. Can uh, the rapporteurs uh, just give a signal, is it okay if we try to... Tistaw tamlu l-sinjal jek tajab għalikom il-insibu possibil tal-nibdew bil-shadows. Nipreferi nżomm id-dibattitu f'sessjoni waħda. Yes, of course we want to keep the debate. Iva rridu nżommu d-dibattitu għal darba, zdalu mux possibli, għal darba jkonna naqsmuħa. Ejn ipprivaw nsibu soluzzjoni fis-16 ta' frar. Ikun possibbli għalikom, ikun possibbli li fis-16 ta' frar tiltaqaw nibdew id-dibattitu llum. Point of order ieħor. Juta. Iva, jina naħseb illi fid-dawl ta' l-importanza ta' suġġett għandu jkonna dibattitu dan il-komitat qabel l-iskadenza biex u l-emendi, il-diskussjoni li għaddiet u rrit kemm huwa importanti li konna skambju ta' opinjonijiet biex nħorġu dokument illi kulħadd jappoġġa. Wieħed mill-iktar suġġetti importanti illi tiddiskuti huwa li t-postponi Irridu naraw li dan isir qabel iskadenza tal-emendi 6 ta' frar mela. Din tista' tiffaċilitalkom il-xogħol. Eh, Madam Jaśliowiecka and Madam... Is-Sinjora Jaśliowiecka u Maran Chatier. Moi, je suis tout à fait favorable, Madame la Présidente, à... Iva, jina naqbel perfettament li nirrispetta il-fatt li din hija diskussjoni importanti suġġett li interessa lil ħafna Agnes u jien nixtiequ nisimgħu l-gruppi politiċi kollha. Bekk jiena nixtieq nipposponi dan id-dibattitu sabiex ikonna biżejjed. Żmien d-diskussjoni Iżda forsi jirna xinna nipposponu l-iskadenza biex nibasu l-emendi sa' kem kollox jiġi f'postu jekk ikonna diskussjoni fil-tul irid ikun hemm biżejjed żmien biex niddiskutu l-emendi. Ikonna bżon ta' moħra biex ikun sar xogħol siwi. Yes, uh, well, uh, uh we'll give uh, uh, the secretary. Grazzi, nistaw l-segretarjat intu l-possibilta illi jieġi l-ura skeda ta' xogħol ġdida palma qed int dan huwa file importanti ferm. Ma rix nikkritika l-presidenza Maltija l dak li kienu qegħdin jagħmlu lura pajjiżhom iżda naħseb ma tkellmux wis fuq dan is-suġġett, tkellmu dwar il-lifelong learning fuq dan il-fajl. bħalma qed aħna biss ħankunu rridu niffukaw fuq il-kwistjonijiet illi huma importanti għalina jekk tistaw taqblu ma dan edu il-pis fuq is-segretarjat biex insibu iż-żmien u l-lok fejn jista' jkun dan id-dibattitu. Daqqu l xu nofs għadda stant. Issa spiċċa l-ħina diskussjoni fuq dan il-punt. Issa nistaw naddu għal punt li jmessu nistidnu l rappresentanti rilevanti. Is-sitta ta' frar tista' tkun id-data fil-fat ma' segretarjat eh, nkomplu l-kuntat biex norġu biskeda ġdida biex naraw meta nistaw niftemu u nifukaw biss fuq dan il-punt. Biss fuq il ħaddiema stazzjonati. Tajjeb hekk? fil-fatt issa naħdmu segretarjat biex nsibu possibiltajiet. Okay, uh, now we will have uh, Eh, exchange of views. Eh, Naddu issa għal skambju ta' opinjonijiet mal-aġenzijiet tagħna Sedifop, Eurofound, l-ETF. Huma issa jistgħu jitilgħu hawnhekk jitlu ġo sala fil-fatt.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 <coughs> Friends, now we uh, proceed with... Fibib, mela, issa nkomplu bil-laqqa tal-komitat tagħna għandna mistiedna ġodda u hekk maħna ħajkonna dibattitu konġunt, skambju ta' opinjonijiet ma' Sedefop, ma' l-Eurofund u ma' l-ITF. U l-kelma l-Sur Kalleja biex jgħati l-preżentazzjoni tiegħu għal Sedefop. U Nispera tirrispettaw l-istinna tagħna, tisimgħu u ma t titkellmu bejnietkom. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. Huwa pjaċira li li nkun prezenti għawek għal darba boħra u nagħmlu skambju ta' opinjonijiet fuq xogħol li seda fuq petamef ta' Tessaloniki. Palma fu din l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea taħdem fuq it-taħriġ vakazzjonali u ta' u l-edukazzjoni aħna l-interfaċċa bejn it-taħriġ vokazzjonali u d-dinja tax-xogħol. U il-programm ta' ħidma tagħna l-2016 kien ta' suċċess. U ħanajdilkom għaliex. Jina il-prezentazzjoni tiegħi eh, eh, Asqara biex inwieġeb tlet mistoqsijiet. L-ewwel waħda, s-sedofobija E, waħda mill lixja aġenziji flimkien mal eurofund għanna 42 sena fuqna u il-mistoqsija tagħna hija jekk aħniex rilevanti u attrajenti għal partijiet interessati tagħna u tweġiba nsibuha fil-fatt li illum iżjed minn qatt qabel ir-rabta bejn l-edukazzjoni u inkella d-dinja tal-edukazzjoni u dinja tal-impjiegi e, din ir-rabta hija ikbar minn qatt qabel it-teknoloġija qed tbiddel il-mod ta' kif naħdmu ta' kif nitkellmu ta' kif nikkomunikaw. U jena naħseb li l-programm ta' ħidma li aħna edin proponu għalina nfusna biex nifurmaw vet biex natu valur il-vet hija twieġeb għal din il-dinja. U l-IT ibiddel e il-mod ta' kif nilħqu l-partijiet interessati tagħna u riċerka bażata fuq l-evidenza llum il-ġurnata m'għadix biżejjed sakemm ma ninkludux f'din ir-riċerka bażata fuq l-evidenza dak li nippubblikaw fl-outputs tagħna ġifieri rwol ta' interlokutur li qed ikonna fil-fatt ma' l-istati membri b'mod partikolari kif ukoll ma' l-imsieħba soċjali li kieku aħna ma nagħmlux dan, inkunu qegħdin eh, immissu biss il-wiċ il wiċċ tal kwistjonijiet politiki li jmorru jiġu fil-ministeri. Eh, għalhekk it tieni mistoqsija tijaj hija din, meta ħarsu lura l-2016, il-prestazzjoni tagħna bħala Aġenzija tal-Unjoni Ewropea waslet sa l-aspettattivi tagħna kemm robna liċ ċittadini Ewropej? Kemm konna ta' appoċ l kummissjoni Ewropea mm, u l-imsieħba soċjali u t-tweġiba ta' din tistaw sibuha fil-nota ta' briefing tagħna hija nsibuha risposta fil-riżultati li rnexxina niksbu fl-indikaturi ta' prestazzjoni. Aħna waħda mill-ewwel aġenziji li kellha l-indikaturi ta' prestazzjoni għandha 29 indikatur. U minn dawn id-29 indikatur ta' prestazzjoni aħna morna tajjeb ħafna fuq 20 minnhom. Issa, forsi tkunu kurjużi, tkunu tafu eżattament fejn ma, ma kellniex prestazzjoni tajba fil-produzzjoni ta' aktar dokumenti ma, ma, ma morniex tajjeb għax kena aktar laqat mill suppost kena Eh, ksibna inqas għal dak li huwa l-attrazzjoni ta' persuni li nsabu barra mill-medja soċjali fil-fatt meta qabel ma' snin ta' qabel bħalma qed kellna ħames pubblikazzjonijiet inqas, eh, disa laqat inqas, tlet press releases inqas, stari tal-istampa u inqas viżitaturi f'Sedefop. Imma mbagħad zidna fil-kwotazzjonijiet min-naħa tal-Parlament Ewropew ir-riżoluzzjoni ta' jannar tal-2016 fuq il-politika ta' ħellit biex niġġieldu l atfost fost iż-żaża, intom bħala Parlament Ewropew eh, kotajtu mir-riċerka ta' Sedefob. Kien hemm 53 kwotazzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej fil-meta qabel mal-2015, 34 kwotazzjoni mill-istituzzjonijiet internazzjonali. Kenna inqas kwotazzjonijiet minn eh, istituzzjonijiet akademiċi li għalina was suċċess Issa dwar it-traffiku fuq il-portal tal-internet tagħna, kien hemm żieda eh, kbira fin-numru ta' żjar żjarat 35,000 persuna individwali żaret il-Facebook il-website tagħna anka fuq Facebook, fuq Twitter, ġifieri aħna qed naslu għand iċ-ċittadini aktar minn qatt qabel. U aħna fuq dan ħankunet nifukaw anka fl-2017. L-eżekuzzjoni tal-budget ukoll marta tajjeb ħafna sena li għaddiet għaliex minn 98.55% morna għal 99.99% tal-eżekuzzjoni tal-budget. Iġbi aħna qegħdin noqorbu dejjem aktar lejn ċittadini lejn l-istati membri, lejn l-insieħba soċjali u ċittadini qegħdin nappoġġaw aktar u prova ta' dan hija l-kontribuzzjoni tagħna għall-aġenda l-ġida tal-ħiliet. Irridu nkomplu ntejbu ċ-ċirfir tagħna u din ħatkun biċċa xogħol għalina bejn l-2017 u l-2020 biex neħu ċittadini tagħna tielet u l-aħħar mistoqsija tagħna x'inhu ma l-isfidi ewlenin għas sedefop għall 2017 lista malajr malajr. Waħda mill-isfidi ewlenin ovvjament hija l-aġenda ta' ħiliet ġodda għall-Ewropa biex intejbu l-kwalità u rilevanza tal-formazzjoni tal-ħiliet sabiex il-ħiliet u il-kapacitajiet ikunu aktar viżibli u kunu koll aktar intelligenti. Aħna ħajkonna numru ta' fora eh, ta' ta' politika biex konna aċċess għal dawn il-toroq għalek għal dawk li huma l-adulti tħiliet baxxi u dawk li tilqu mill-iskejl mod bikri għan daħlu rapport intermedju għal protokoll ta' Riga u aħna nkunu qegħdin insaħħu l-proġetti tal-ħin reali fis-suq tax-xogħol biex nuru l-istampa tal-kompetenzi mitluba minn minn ħaddem u mbagħad ndaħluhom fil-gwida li natu u naslu għand aktar studenti fl-iskejl tagħna. Biex naqlaq, Aħna nemlu, nemlu li l-ħidma tagħna f'Sedefop hija fukata aktar madwar ħiliet bħala tweġiba importanti għat trasformazzjoni diġitali. L-enfasi tagħna fl-2016 hawnhekk kienet u aħna ħankunu qegħdin nżidu l-enfasi tagħna fl-2017 fuq dan. Aħna naħsbu l-pożizzjoni tajba hija tajba ħafna biex ngħinu nappoġġaw l-istituzzjonijiet bl-erfin espert tagħna, bil-medja soċjali, bil-portals tagħna, bil-provi bbażati fuq l-internet, bl-attivitajiet ta' outreach li żidna sena li għaddiet anke mal-Kummissjoni, aħna appoġġajna l-Kummissjoni ehm, fġimma tal-vet ta' suċċess kbir li saret f'Diċembru s-sena li għaddiet. Imma biex nwet u rwol tagħna bħala aġenzija irridu nkunu aktar f'kuntatt ma' ċittadini, rridu nkunu aktar f'kuntatt mal-ħidma tax-xogħol u l interfaċa bej l-edukazzjoni u it-taħriġ irridu nkunu rikonoxxuti aktar mhux biss minn eh, min eh, jagħmel politika imma l istituzzjonijiet skejjel eh, tal-vett aħna rridu nkunu punta ta' referenza u dan huwa l-għan prinċipali tagħna fl-2017. Mela biex nagħlaq il-programm ta' ħidma tagħna tal-2016 għamel bidla sostantiva biex jilħaq spettru u ta' partijiet interessati. Issa din xi ħaġa anka fl-2017, ir-riċerka tagħna ħatkun aktar biħsib, aktar sinerġija. Aħna qegħdin inħejju yearbook ta' Sedefop li ħad tiġi pubblikata kull sena fl-aħħar tliet xhur tas-sena biex neliminaw kemm jista' jkun li jkun hemm pubblikazzjonijiet matul is-sena u namlu ikonna sinerġija naqduhom flimkien ktib ta' referenza li dawk li għatu il-taħriġ edukattiv u vokazzjonali eh, kun jistgħu jagħmlu referenza li kull sena ma jqogħdux jistennaw jistennew il-pubblikazzjoni li ħorġu darba fil. Ħankuru qegħdin naħdmu sabiex il-fora tal-talim tal-politika tkun ħaġa kostanti, attività kontinwa f'sedafob sabiex nieħqu dejjem aktar nies. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lid-direttur tal-Eurofound, Juan Menendez Valdez. Grazie ħafna, Sinjura President. U għanura lina li għal darba ħra edenaw, prezenti, il-Fondazzjoni Ewropea għal titib tal-kondizjoni ta' xogħol u ħidma nista' nippreżentalkom ġifieri ħidma li kellna u l-ħidma li li ħanamlu. Naf li kellkom dibattitu mqanqal fuq il- mm, stazzjonar tal-ħaddima u ta' ħaddima u din hija xi ħaġa li naħdu fuq wkoll aħna. M'għandix għalfejn fakkarkom iċ-ċifri bażiċi aħna kważi 41 sena, u 41 sena, għandna għanna madwar 95 persuna jaħdmu f'Dublin u uffiċċju zaħir anka fi Brussell u għem il-karatteristiċi eh, tal-Aġenzija tripartita. U għem il-rappresentanti oħra mux edin il-lum għalli għawek illum lum għax għandhom eh, board meeting il-lum. L-2016 kienet sena importanti ħafna lina li xalaqna il-periodu ta' erba snin ta' qabel iċ-ċiklu, il-periodu ta' erba snin. Li semmejnieh minn kriżi għal irkupru. Iva, na sinjali ekonomiċi tajbin imma mhux fil level li nixtiequ il-koll. Livelli olja ta' inċertezzi għadhom jeżistu f'madwar l-Ewropa u issa iċ-ċiklu li jmiss għal-2017-2020 li ħanibdew issa aħna użajna tiklu koll li huwa pożittiv lejn konverġenza il-fuq konverġenza fil kondizjoniet ta' xogħol u ta' ħidma li huma allinjati mal-mira politika tal-Unjoni Politika kif huwa enfasizzat mill-Kummissjoni ta' Juncker. L-2016 kienet ukoll sena fejn aħna konna qegħdin sa marzu nikkoordinaw in netwerk ta' aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Aħna għadna fit-trojka nikkoordinaw l-aġenziji. U din hija biċċa xogħol importanti palma tafu l-Aġenziji Ewropej huma element importanti fl-istruttura istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. U fil-fatt, intom ħatkunu edin tirrevedu regolament ta' twaqif tagħna dan wara l-preżentazzjoni u l-pubblikazzjoni tal-Kummissjoni l fawissu li għadda. F'dokument li tqassam għandkom aktar dettalji u intom ovvjament ħat irċivu rapport tal-kondizjonijiet tal-attività fuq livell annwali, m'għandix għalfej għalhekk nidħol fi żjed dettall. Imma semmi xi highlights tal-ħidma li saret. Nuża dak li ħad tkun li żjed inizjattiva importanti fil-qasam soċjali, ġviri pilastru ta' ġittijiet soċjali. Jiena ftit ġranet ilu attendejt il-konferenza li ġiet Eh, organizzata minn eh, Jean-Claude Juncker, il-President Tajani eh, tal-ewel diskorsi u ċertu affarijiet kienu rilevanti fil-panel ta' ftuħ il-Ministru Zvedit kwota l-Eurofund fil-ħidma taħtana fil-distak tal-bejn il-sessi il spiza tal-GDP u 2.5% tal-GDP U f'panel zoħra kien hemm il-Youth Forum u l-parteċipazzjoni ta' xinis u dan waqqasam fejn inna naħdmu għal numru ta' snin. Forsi intom familjari mal-ħidma li aħna għamilna mal e, fuq il-needs, ġviri Young People Not in Education, Employment or Training, aħna publikajna e, numru ta' gruppi, e, publikajna il realtà ta' needs sabiex nejnu li min jagħmel politika jindirizza azzjonijiet ta' politika differenzjati li jindirizzaw propju in-nits. Fil-panel ta' elu, il-Sejba Soċjali u koll semmew il-ħidma tagħna fil-Eurofund u s-sur eh, Jean-Claude Juncker u Marcus Banner, id-direttur tal-Business Europe, semma il-riżultati tal Reach. U aħna wek fil-Parlament prezentajna f'avveniment konġunt u rifera għal parti tajba tal-realtà, 85% e, tal-impiegati fl-Europa huma kontenti bil-kundizzjonijiet ta' xogħol u hemm elementi oħra negattivi forsi, 20% tal-Ewropej huma eh, fil-impjiegi ta' kwalità baxxa għadhom jaħdmu fil-impjiegi ta' kwalità baxxa. Parti mid-dibattitu kien fuq il-ġejjieni tal-ħidma, aħna bħalma forsi tafu publikajna rapport fuq forum ġodda ta' impjiegi, definixxejna disa forum ġodda ta' impjiegi, u issa qed indurhom wieħed wieħed għadna fl-2016 tkellimna fuq il-publikajna dokument fuq il-employee sharing, qed nitkellmu fuq il-casual working, crowd employment, eccetera li ħad kun parti minn ħidma tagħna sena d-dieħla. Dan kollu għar rilevanti u li jorbot ukoll mad dibattitu li għadkom kif kelkom fuq il-posting of workers rajna wkoll elementi tal-mezzi eh, fraudolenti ta' kontratti li forsi jidru li huma legali imma jippruvaw jaqbżu l-ispirtu tal-liġi jew l-anijiet ta' regolament. Aħna publikajna wkoll rapport rilevanti propju fuq dan. Il-msiħba soċjali bħalma semmejtu ma kruċjali għal ħidma tagħna u parti mid-diskussjonijiet fuq il-pilastru ħad tkun fuq il-parteċipazzjoni tal-pilastri soċjali fil-proċess tal- tat-teħid tad deċiżjonijiet ta' politika. U aħna publikajna affarijiet rapporti fuq is-sitwazzjoni mhux biss fuq livell Ewropew manka fuq livell nazzjonali fejn l-affarijiet forsi mhumiex taqsek magħrufa hemm il-koezjoni u anka il-kundizzjonijiet tal-għajxin, il-publikajna rapport ieħor fuq l-ispiża ta' kundizzjonijiet ta' akkomodazzjoni li mhix tajba biżejjed. U dawn huma biss idea ta' riżultati l-ħidma tagħna fl-erba' oqsma ta' priorità ta' politika li konna qegħdin naħdmu fuqhom f'dawn l-aħħar snin naħdmu fuq il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, naħdmu fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol u kif il-kondizjoni ta' xogħol jistgħu jkunu sostenibbli jekk għandna naħdmu aktar hemmhekk il-relazzjonijiet industrijali u fil-qasam tal-koeżjoni soċjali. U żieda tal-standards ta' ixint fl-Ewropa. Issa għaddejna għal dokument ta' programmar l-ġdid fejn dawn l-erba' oqsma ħajibqaw ġviri il-kondizjonijiet ta' xogħol u ħidma sostenibbli relazzjoni industrijali, kwalità ta' ħajja u servizzi pubbliċi u il-bidla tas suq ta' xogħol. Mbagħad ifokajna wkoll fuq żewġ oqsma oħra trasversali, waħda hija dwar il-monitoraġġ tal-konverġenza fl-Ewropa li dinja eh, dan huwa punt ewlieni. U it-tieni hija dwar l-impatt tar rivoluzzjoni eh, digitali il- ċaqliqa digitali fil-dinja tal-xogħol u l impigi Aħna għandna numru ta' attivitajiet operattivi qed nara li ma tantx fadal ħin mhux ħanqod nidħol fid dettali ma xtaqt insemmi li dawn is-sitt żoni strateġiċi joqsma strateġiċi huma maqsuma mbagħad numru ta' attivitajiet u kull attività mbagħad ħadd izviluppa proġett ta' riċerka sabiex timla xi eh, nuqqasijiet xi vojt ta' arfin biex tagħtikom informazzjoni utli tista' tkun tajnuna għad dibattiti u diskussjonijiet tagħkom. Forsi ta' min isemmi li diħat tkun is-sena fejn aħna nkunu qegħdin nippubblikaw ir-riżultat tal- sarriċ Ewropew fuq il-kwalità tal-ħajja li jsir kull ħames snin u li aħna nkunu qegħdin inħejju attività konġunta mal-kollega tiegħi ta' Sedefop Ġifiri ħajkun hemm sħarriġ ta' kumpaniji Ewropej ħan implementawha u nagħmlu fieldwork ukoll fl-2018 dan huwa eżempju ċar ta' kooperazzjoni ta' bejn l-aġenziji li qegħdin jippruvaw isibu sinerġiji fejn jaħdmu flimkien u jagħmlu l-affarijiet flimkien. Malajr, malajr, biex nagħlaq, kollega tiegħi jirrefera għal xi indikaturi ta' prestazzjoni, aħna nagħmlu wkoll monitoraġġ tal-prestazzjoni tagħna, għandna eh, l-użu tal-budget u l-kapaċità tal-istaff huwa kważi 100 fil-mija. Il- il-riżultati tal-programmi huwa ta' 97% li tajba ħafna għaliex aħna malħaqniex il-mira ta' 80% ta' sena li għaddiet, għanzi s-sena ta' qabel. Ġviri fl-2016 issa morna l-ura għal normal, riżultati tajbin ħafna. Il-kontribuzzjonijiet għal kontribuxejna għal aktar għal 125 avveniment fl-Europa. Umbat publikajna 313 dokument il-Parlament huwa għattini tieni l-ikbar utent wara l-Kummissjoni. U ir-rapporti tagħna ġew downloadjati iktar minn 155 darba u kellna 600 kwotazzjoni fil-dokumenti xjentifiċi. Is-sodisfazzjon tal-utenti ġiet segwita b'mod pożittiv, mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettall, u biex nagħlaq xi riflessjoni tal ġejjini ħankunu qegħdin niddiskutu il regolament ta' twaqif u tridu tkunu konxi tal-fatt li l-Kummissjoni Ewropea bdiet evalwazzjoni ta' l-erba aġenziji li ħajkunu qegħdin jirrapportaw lil dan il-Kumitat. U importanti ħafna ħadd tiġu konsultati intom li intom tajdunna x'taħsbu li huma is-saħħiet u id-djufijiet li għandna. Għaliex din hija xi ħaġa importanti ħafna għal ġejjeni tagħna sa dwar ix tal-budget u t-tnaqqis tal-staff, ovvjament ħajkonna eh, diskussjonijiet importanti fuq il-prioritajiet negattivi, oqsma li huma importanti ħafna fejn ixuq nagħmlu iżjed, imma probabbilment ma nistgħux nagħmluha, ġifieri waħda hija s-sostenibilità fuq medda medju ta' żmien, is-sostenibilità ta' servizzi Ewropej tagħna fl-Eurofan mhumiex sostenibbli 100%, palma konna nimplementaw fi snin riċenti u dan ipoġġi dubju fuq l-isterja statistika u anka l-ambizzu l-volum tal-attivitajiet tagħna bħal ehm, il gwerer, migrazzjoni, refugjati, eccetera, ħankomplu naħsbu dan il anzi skużawni, il xol mux dikjarat ehm, u zaza. U ħankomplu naħdmu fuq dan, grazzi ħafna. Grazzi nabdi kelma issa li Signora Server. Much, Madam Chair. Grazzi ħafna, Signor President. Huwa privileġġ u nura li għalli nkun hawnhekk. Din hija ġurnata speċjali għalija għal bosta raġunijiet differenti. Din li hija l-għaxar darba li għedha hawnhekk. U l-aħħar darba wkoll minħabba illi l-aħħar darba li ħan nirrappreżenta li tiegħek bħala direttriċi Ista' ir-raġuni għalfejn jiena kont direttriċi għat minn snin, Jena dert u dimkom u kol sabiex t-konfermaw il-mandat. Naseb li ġurnata speċjali u kol. Fħajti, u mxħan nittama mxħan sorprendikom b'dak kelli ħanejt. Iżda nishtiq nidilkom li n-neputi tijaj l-lum għalaq tlet xur. U nishtiq ngħidilkom dan minħabba illi aħna għadin hawnhekk sabiex nitkellmu fuq il-ġenerazzjoni tal ġejjini Fl-Ewropa u anke barra mill-Ewropa jiena kuntenta ħafna li qiegħda hawnhekk fil-Parlament Ewropew u nishtiq nixtieq ukoll ngħid li nkuntenta ħafna biex xogħol li jagħmlu kummissjoni u istituzzjonijiet flimkien dawn l-aħħar tmien snin. Speċjal minħabba li l-ITF hija l-unika aġenzija illi mhix qiegħda hawnhekk sabiex tirrapporta fuq il-gwerer ma' pajjiż oħrajn. Issa qegħdin hawnhekk sabiex nitkellmu fuq stabilità, paċi u s-sigurtà. U dan huwa l-mandat tal-ITF sabiex b'hekk nikkontribwixxu aħna fil-pajjiżi ġirien Ewropej u anke fuq il livell globali nirrappreżentaw aħna bħala istituzzjoni kif l-Ewropa lesta u kapaċi tikkopera mal-pajjiżi imsieħba ħalibek naraw li f'dawn il-pajjiżi imsieħba jkun hemm prosperità ħalibek nkunu nistgħu naraw li jkun hemm iktar stabilità u sigurtà. Għalfejn aħna qegħdin nagħmlu hekk u x'qegħdin nagħmlu aħna qegħdin naraw li din il-prosperità hija l-istess ħaġa bħal kondizjoni ta' ħajja tajbin għal ċittadini u li kulħadd iħoss li jistgħu jkollhom prospetti tal-ġejjini f'pajjiżhom mingħajr ma nxekklu il-possibilità li wieħed jiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor li għandha tkun għażla ħilsa għal ċittadini kollha iżda m'għandhomx ikunu obbligati minħabba l-konflitti f'pajjiżhom jew inkella minħabba l-kondizzjonijiet tax-xogħol diffiċli ħafna jew l-kondizzjonijiet ekonomiċi diffiċli li tiegħek fekka jkomplu jagħmlu. Stabilixxew 21 Iskien stabilita 21 sena ilu aħna nafu illi is-sussidjarjetà mhix qed tapplika għal pajjiżi msieħba, ġifieri hemm differenza bejnietna u dawk l-aġenziji li nikkonsidraw jisom l-aħwa tagħna minħabba li aħna qegħdin niffukaw u naħdmu ma' dawn il-pajjiżi l-oħrajn imsieħba waħna nixtiequ illi fil-globalizzazzjoni naraw li naħdmu ħalli bekk l-individwi jkunu iktar b'saħħithom f'din id-dinja globalizzata ħalli huma jkunu kapaċi jadattaw u jfasslu ġejjieni li huma jixtiequ għal-jom infushom u għalhekk aħna fil-fatt naħsbu li dak il-kontribut tagħna huwa importanti ħafna. Dak li għedin namlu f'dawn il-pajjiżi msiba huwa importanti u rilevanti ħafna u għalhekk aħna minħata li tief kapaċi e, qegħdin nifukaw fuq il-capacity building għal dawn l-istituzzjonijiet. Iżda aħna wkoll għandna responsabilta li kontribwixxu għat tmexxija responsabbli. f'dawn il-pajjiżi nitnaqmu mal-awtoritajiet fis-settur pubbliku ħalli bekk huma jkunu jistgħu jimplementaw u jassumu r-responsabilità għall politika li tkun tkun implementata f'dan qasam. Dan huwa li kien sejjaħ proċess ta' Torino u aħna qegħdin naraw il-insur dawn il-pajjiżi msieħba ħalli naraw fejn hemm bżonn ta' aktar trasparenza, fejn hemm bżonn li l-mexxejja jassumu iktar responsabilità għal benefiċċju tal-ċittadini. Li tjef lesta u kapaċi tagħmel dan kollu weħda le, skulli le, aħna ħan nitkellmu iktar fuq xogħol li qegħdin nagħmlu, iżda nixtieq ngħidulkom ukoll jiena onorata li li e tjef qiegħda tiddedika 500 miljun euro sabiex tgħin lil dawn il-pajjiżi. Il-pajjiżi kollha illi huma koperti minn din l-assistenza ta' 500 miljun euro ninkludu aħna fil-budget operattiv, iżda kuntent ukoll li bl-esperjenza tagħna aħna nistgħu nagħmlu suġġerimenti l-Unjoni Ewropea ħalli bekk naraw li nagħtu assistenza rilevanti lil dawn il-pajjiżi u niżguraw ukoll li jkun hemm riżultati li jintlaħaq. Apparti minn hekk huwa importanti ħafna wkoll, apparti minn dak li aħna qedna fil- meta ħabbarnilkom l-affarijiet importanti li għamilna matul is-sena li għaddiet li x-xogħol tagħna huwa marbut ħafna max-xogħol fuq il- għallajnuna ta' refugjati, iżda mhux refugjati fl-Ewropa, iżda fl refugjati li jinsabu fil-pajjiżi msieħba, qed nirreferi t Turkija, l-Ġordan u l-Libanu. Aħna qegħdin naħdmu fis-subija ma' numru ta' organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili ħanaħdmu mal-BRD fejn din namlu profil stabbilit tal-refuġjati u naraw li jkun hemm ukoll id-banka f'dawn il-pajjiżi li aħna qed nirreferu għalih. Issa aħna mhux qed naħdmu biss favur ir-refuġjati, iżda qed naħdmu wkoll favur il-migrazzjoni ċirkolari ħalli bekk niskuraw li ikun hemm għan dawn in-nies biex jiġu fl-Ewropa zdan il-pajjiżi ta' oriġini minn fejn dawn in-nies ikollhom il-kapaċità illi jkunu jistgħu jerġgħu jilqgħu lura dawn iċ-ċittadini fil-pajjiżi minn fejn ġejjin ħallibek ikunu jistgħu jużaw il-ħidiet li jkunu kisbu fil-perjodu li matulu kienu barra mill-pajjiż. Aħna qegħdin nagħmlu hekk ukoll ħalli naraw li dawn in-nies illi fil-fat irnexxilhom jiksbu ċertu ħiliet ikunu ħiliet trasparenti illi mbagħad ikunu jistgħu jintużaw ħalli jkontribwixxu għall prosperità tal-pajjiż. Pereżempju, aħna qed naħdmu mal-Ukrajina ħalli bekk ikunu kapaċi li jaħdmu b'mod deċentralizzat sista eh, fuq il-livell lokali rridu wkoll noqogħdu attenti ħalli naraw x'qiegħed. Isir l-istess ħaġa għat-Tunezija nista' ngħid fejn qed ikun hemm ħafna appoġġ finanzjarju li qed investit iżda il-flus mhumiex biżżejjed għalhekk li tiegħek għandhom rwol importanti ħalli niżguraw aħna illi ikun hemm biżżejjed nies illi kapaċi jonfqu bl-aħjar mod il-flus illi qegħdin ikun investiti. Jiena mhux fejn qed intikom iktar eżempju minħabba illi l eżempju tistgħu issibuhom fid-dokument li preżentajtilkom, tistgħu staqsuni li tridu, iżda nixtieq ningrazzja ħafna l-membri ta' dan il-kumitat li żaru li itf u nixtieq ningrazzja ħafna lis-Sinjura Kozlowska illi żaret li TF is-sena li għaddiet. Grazzi lilkom ukoll li kellkom kuntattu żortu li tiegħek u nittama li grazzi għall appoġġ tagħkom aħna nistgħu naraw li intom ħatilqgħu kollu tappoġġaw id-direttriċi il-direttur l-ġdid ta' li tiegħek u nittamaw li permezz tal-kooperazzjoni ta' bejniet aħna nkunu nistgħu ngħinu lill-Ewropa sabiex tkun verament waħda mill-iktar atturi globali attivi f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Id-direttur ta' e għaxa fil-fat ħajkun eh, prezenti fil-laqa ta' frar u għalhekk aħna għandna tlieta biss hawnhekk mid-diretturi li huma prezenti għal din id-diskussjoni skont il-lista. Għandna sitt parlamentari, membri parlamentari xtiju jitkellmu, Jutta Steinruck, Danuta Jesloveka, Javier, Javier Lopez, Signora Shoidrova u Marian Harken. Nibdew bjuta xtajnu, kik Grazzi ħafna l ned, grazzi kbira. Grazzi minn qalbi għax-xogħol kollu illi qed isir mill-aġenziji li ma' rappreżentati hawnhekk illum aħna min-naħa tal-partit tagħna verament nseħu fuq il-fatti li intom tipprovdulna minħabba li ħafna drabi kunem ħafna lobbyists illi qegħdin jippruvaw jibidlu l-fatti ħalli bekk jagħtu orjentazzjoni differenti għall politika Ewropea u jiena naħseb illi nista ngħid xi ħaġa l-ewwel fost sedofob. Naħseb illi il-qatt fost iż-żgħażagħ hija problema li aħna qegħdin nagħtuha priorità u rridu nelbuha u naħsbu illi hemm daqsxejn ta' nuqqas ta' skambju fuq l-aħjar esperjenzi li kisbu l-Istati Membri, pereżempju, fl-Unjoni Ewropea għandna l-kwistjoni tas-suq digitali, tax-xogħol, anke brabta ma' ċertu ħiliet li hemm bżonn issa jiena naħseb li anke lifelong learning min-naħa huwa importanti ħafna li lifelong learning jingħata priorità u nirrepreżentaw ħanka l-ħaddiema. Issa għall-kumpaniji naħseb li rridu naħsbu daqsxejn min finanzja dan kollu. Naħseb li hemm bżonn li nsibu mezzi ġodda qed naraw li dejjem qed ikollna informazzjoni tajba ħafna għal xogħol ta' dan il-kumitat u naħseb li dan jaffettwa wkoll it-tliet aġenziji. Xi ħaġa li hija importanti ħafna għal ħaddiema kollha u anke il-possibilità li aħna infaslu politika indipendenti ħalibek nkun nistgħu nifukaw propju fuq dawk il-punti li huma l-iktar importanti għalina u nanalizzawhom anka fil-każ tal- l-Aġenzija importanti li aħna naqorbu iktar lejn il-politika kif ukoll ċittadini u dawk li huma bżonnijiet għalihom. Issa fuq l-istudju illi sar fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol aħna fil-kuntest tal-pilastru tad drittijiet soċjali deċidejna li ħajkonna direttiva qafas propju iddedikata għal dawn il-kwistjonijiet illi jorbtu ma' drittijiet tax-xogħol. Jiena naħseb illi nista' ukoll ngħid grazzi lill-Sinjura Serban għax-xogħol tajjeb ħafna. Jiena allura mistoqsija tiegħi hija fuq ix-xogħol fis-suq um, li tisir fis-suq tax-xogħol. Kif nistgħu aħna naraw li konna kompetenzi diġitali b'saħħithom li jingħataw lill poplu kollu. Intom bekk Ek bħsibkom timxu propju issa li edin noqorbu iktar lejn l-izviluppi tar digitali. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Sander. Grazzi ħafna, Signora President. Nishtiq illi nirringrazzja ħafna lid-diretturi illi qegħdin hawnhekk preżenti għall għatana tal-lum. Nixtieq illi l-ewwel nindirizza l direttur tas-Sedofop. Jiena meta smajt fuq il-proġett li għadkom ma' snin li ġejjin, ħad gost li kontet nisma' li għalikom hija importanti illi tirrevedu r regolamenti illi fil-fatt waslu għal twaqif tal-aġenziji. Intom fil-fatt għamiltu ħafna xogħol minn mindu l-Aġenzija kienet imwaqfa fl-1975, issa jekk inħarsu lejn id-database u lejn il-provista u d-domanda dak indu x'jaqsam mal-ħiliet fuq livell Ewropew. Inti tkellimt kol fuq il-panorama Ewropea tal-ħiliet dinja xi ħaġa importanti ħafna li tista' tagħtina idea aħjar tat-tendenzi li qed nesperjenzaw fis-swieq tax-xogħol Ewropej. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li hija ta' importanza fundamentali. Hekk kif intqal jekk aħna ħajkonna politika effettiva illi għandna naslu għalija permezz tal-analiżi tagħna din xi ħaġa verament importanti. Issa anke fuq eh, l-ekonomija kollaborattiva. Jiena kont waħda miex għadu rapporter sal dawn l-opinjonijiet u naħseb illi flimkien mal kollegi nista' ngħid illi aħna kellna tal-opinjoni li għandna jkollna data iktar preċiża għal postijiet tax xogħol marbutin mal-iżvilupp fuq il-pjattaformi. Għalhekk nixtieq insaqsik din il-mistoqsija. Issa defob qiegħed jippjana illi jagħmel ġabra ta' informazzjoni iktar speċifika propju għal dawn it-tip ta' xogħlijiet u meta beħsibkom tagħmlu dan jiena naf li inti tkellimt fil-qosor fuq dan il-punt iżda nixtieq li jkolli iktar informazzjoni intom kif beħsibkom takkumpanjaw l-iżvilupp ta' dawn il-ħiliet. U xtaqt ukoll, Sinjor President, jekk jogħġbok ngħid minn qabel li ma nafx jekk nistax noqgħod sa tmiem il-laqa. Ħabba li ħajkolli naqbad l-ajruplan, iżda għandi il-kollegi u l-assistenti tiegħi li ħajkunu hawnhekk u ħajħdu nota ta' tweġiba. Sira Sojdrova, grazzi ħafna, Sira President. Nixtieq illi nibda billi ngħid illi għandna dawn l aġenzija għandhom responsabilità kbira aħna fl-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin nieħdu vantaġġ mill-esperjenza li kisbu dawn l-aġenziji u dawn l-aġenziji fil-fatt qed iwasslu għal deċiżjonijiet dwar kif il-leġiżlazzjoni ħad tkun ifassla fl-aħħar mill-aħħar. Jiena naħseb li responsabilità ta' dawn l-aġenziji hija responsabilità konsiderevoli, speċjalment illum minħabba li fl-Ewropa aħna qed naraw li għandna forom ġodda ta' postijiet tax xogħol u għandna wkoll ħafna digitalizzazzjoni u bidla. Għandi mistoqsija James Kelly, jent titkellimt fuq uh, eh, id-digitalizzazzjoni u l-ħiliet. Allura nina nixtieq insaqsik l-Ewropa kif qed tipprepara ruħha għal dawn il-bidliet fis-suq tax-xogħol. Innixxilkom tistabilixxu li ma tip ta' attivitajiet u li ma xogħlijiet ha jispiċċaw għal kollox intom lesti illi tintroduċu xogħlijiet ġodda ħalli bekk tkunu tistgħu tipparteċipaw b'mod effettiv fis-suq tax-xogħol illi qed jieħu sura aktar diġitali. X'inhu huma l-benefiċċji tad-diġitalizzazzjoni għall-Ewropa ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibqgħu nkunu kompetittivi? Għandi mistoqsija li nixtieq insaqsi lil ħwan Mendes Valdez. Inti qed illi l-aġenzija tiegħek ifukat ħafna u ħatibqa' tifoka fuq il-konverġenza. Iva, jiena naħseb illi dwar il-konverġenza mbosta affarijiet illi jridu nagħmlu fuq livell tal-Istati Membri minħabba illi dan jista' jsaħħaħ dak illi Aħna din nagħmlu fl-Ewropa iżda meta nitkellmu fuq il-konverġenza naturalment din nitkellmu wkoll fuq liġijiet ġodda. Issa biex nilqu din il-bidla li tant għandna bżonn, ma tasbux li l-mobilta l-ġdida hija iktar naturali, hija fenomenu li tista' twassal għal iktar konverġenza issa fuq l msieħba soċjali. Intom għedin tuvvolvu l-imsieħba soċjali fix-xogħol li qed tagħmlu f'dan l-aġenzija tagħkom analizzajtu dak li qed isir minnaħat tal-imsieħba soċjali intom tafu wkoll li ma bidliet qiegħda taffaċċja l-Ewropa u għandkom idea kif nistgħu naffaċċjaw dawn il-bidliet. Inti semmejt ukoll li 20% tal-ħaddiema iħassu li l-kwalità tax-xogħol tagħhom hija baxxa ħafna. Dawn l-20% tal-ħaddiema għandhom qed ikunu mħarġin għall-era diġitali jiena naf eluf ta' ħaddiema li diġà għandhom 50 sena u qed joqorbu li is 60 u m'għandhomx problemi bl-era diġitali iżda jixtiequ li jkollhom iktar ħili diġitali. Inti wkoll semmejt it-titjib tal kondizjoni tax-xogħol. Inti naħseb illi żgur illi forsi smajtu bil-programm fil-Polonja li jismu 500 plus. Jekk ma smajtx b'dan il-programm jiena esta li nagħtik iktar informazzjoni x'taħseb illi ħajkunu il-possibiltajiet u prospettivi għal dan il-programm. Issa, fil fatt nixtieq insaqsi mistoqsija lis sinjura Serbani, iva naħseb li xi ħaġa importanti nifukaw fuq neputijiet tagħna u l-ġenerazzjoni tal-ġejjieni, jiena naħseb li sabiex nippruvaw nevitaw li jsiru żbalji. Qed noqogħdu lura iżda maħniex qegħdin noħolqu biżejjed bażi għall iżvilupp għal ġejjieni, naħseb li din hija xi ħaġa importanti. Intom tkellimtu fuq il-fat li aħna rridu narfu dawn l-affarijiet li qegħdin jiġru. Naħseb illi s-sinjali rridu jkunu interpretati kif suppost minħabba li dawn ma sinjali ta' bidla illi ħan fil-ġejjieni u li għandhom ikunu interpretati fir-realtà. Issa, l-agenda l-innovazzjoni, x'tasbu li ħajkun importanti fih dan din l-agenda x'għandna nevutaw din l-aġenda kif għandha tkun iktar effettiva, mhux biss fil-pajjiżi terzi, minħabba li aħna nafu li intom qegħdin tispeċjalizzaw anke fil-pajjiżi terzi iżda is-suq tax-xogħol irridu narfu aħjar ħalli kulħadd anke l-immigranti jkun jistgħu jibbenefikaw minna. Grazzi ħafna nistgħu issa forsi nibdew nisimgħu it tweġibiet Sinjura jekk forsi t tibda intom. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet rilevanti li tres u nixtieq nfakkarkom li dawk il-pajjiżi li qegħdin naħdmu magħhom huma pajjiżi tal-G20 huma pajjiżi membri tal-OECD huma użda wkoll pajjiżi ta' dħul baxx, diversi da' bħal minn anke fl-istati membri ħana ta' sew eh, kontenti nirrikonoxxu dak li din jgħidu l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Miex l-Unjoni Ewropea talla il ħadd ieħor u talim reċiproku illi konna diversità li permettinna nitalmu x'inhi l-aġenda digitali għal dawn il-pajjiżi f'ħafna minn dawn il-pajjiżi li naħatmu magħhom huma ferm iżet avanzati minna milli f'ċerta stati membri. Jiena naħseb li hemm lokal skambju u hawnhekk nagħmel referenza għal deċiżjoni formalizzata li tieħdet bejn il-Kummissjoni u l-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati membri għal Iżrael. Iżrael diġa qiegħda f'sitwazzjoni ta' skambju ta' esperjenzi ma' xi wħud mill-Istati membri. Nixtieq nagħta opportunità u nagħti dan l-eżempju iżda mhux l-uniku eżempju. X'qed nitgħallem jien minn din l-esperjenza fil-fatt nemmen li se jkun aspirazzjoni mill-ħidma kollha li ssir mal-pajjiżi dwar approċ frammentat imfarra li natu lil politika pubblika ħna wis orientati fil-setturi ma nidiskux eżempju innovazzjoni u um, minar meta nkodin niddiskutu l-iżvilupp soċjali, talima u l-edukazzjoni u għal-dastat ħana għedin nirsistu illi tkun xie tkun l-istrategija l-trasport, l-enerġija, l-konnettività, inti taf illi jekk huma l-pajjiż tiżgura illi huma ċittadini tal-pajjiżi tiegħek li jafu l-sitwazzjoni x'inhi li jafu jmexxu u jagħmlu tajjeb patiġijiet li hemm il-politika pubblika ma ssirx mill-gvernijiet weħedhom se tinvolvi il-partijiet interessati li ma nistgħux naħduha bħala awtomatika fil-pajjiżi Uridu nibnu il resiljenza timmaġinawx illum tistaw talmu ħiliet marfa aħna nafu fl-ITF fil-ħidma tagħna mal-pajjiżi mixjin fl-imkien nippruvaw nbassru il-setturi settorjali differenti naraw anke livelli subnazzjonali li il-pajjiż ma jkunx siequ tax-xogħol wieħed irdu niskuraw illi hemm anke seta li tingħata lill partijiet soċjali. Grazzi. Grazzi l-Sinjura Sassur Valdes, grazzi, grazzi tal-feedback u l-kummenti li saru. Nixtieq nindirizza xi wħud mill-kwistjonijiet tagħkom. Is-Sinjor Steinbrook għamlet referenza għall-autonomija jew l-indipendenza. Huwa importanti li jkollna tripartit għal kredibilità tar-riżultati tagħna naħseb dan irridu nżommuh tal-inqas ġejjieni. Kien hemm referenzi għal l-impjeg aħna ħadimna intensivament flimkien u pjanajna mux bez hidma Għana publikajna l-ICT Mobile Workers u għedin naħdmu anke ma' pjattaformi differenti fejn hemm informazzjoni dwar ir-rapport tampik. Niprovaw nisru fi dettal su informazzjoni kwantitattiva, l-informazzjoni li għanna l-figuri mumiex olja u ferm. ħafna jużaw dan bħala kumpliment tal attivitajiet oħrajn. Madankollu hija realtà ġdida u rridu nistudjaw jiena għaliex ma segwitx il-modjat tradizzjonali ta' karriera ta' xogħol ta' impjeg. Dwar il-konverġenza suppost għandu jkun hemm possibilità għalikom għall-Kummissjoni għall-Kunsill aħna li rridu u nipprovdulkom il-figuri realtà ta' suniġri bil-konverġenza. Storikament l-Unjoni Ewropea kalla suċċess storiku għal posta pajjiżi fostom l-Irlanda pereżempju, hemmhekk hija bbażata l-Aġenzija tagħna żdan kitur il-kriżi hum il-każ ta' il-Polonja l-proċess ta' rkupru kompla anki waqt il-kriżi. Madankollu f'ċerta oqsma tqajjem allarm hemmhekk irridu identifikaw illi hemm miżuri politiċi li jistgħu jiżguraw il l-konverġenza soċjali tassew qiegħda tiġri il rwol tagħna huwa nipprovdu figuri biex identifikaw is-suċċess Unqas ta' suċċess f'dan il-qasam biex nakkumpanjaw anki l-politika makroekonomika iżda dik tal ġudizzju politiku tagħkom dwar l-ugwaljanza tax xogħlijiet din hija essenzjali għall ħidma tagħna l-20 fil-mija mhumiex in-nies illi jirrapportaw mbagħad jikkwalifikaw għandna seba' dimensjonijiet biex nverifikaw il-kwalità tal-impjeg hemm ħafna illi anki fil-fatt huma negattivi għas seba kondizzjonijiet kollha komparattivament dejjem. Emmi ma kellux problema jisib impika għaliex il-xarijiet li qegħdin josfru mhumiex neċessarjament fil-iżjat qasam baxx huma dawk medji bħala ħiliet, kwalità u paga jistaw ibatu minn bidliet pal automatizzazzjoni u l-pija stant istant mux neċessarjament il zjed nies pilit baxxi li jibatu minn tranzizzjoni għal realtajiet ġodda, tista' tkun forsi ta' sfida ikbar anki għal ħaddima bi kwalifiċi meti nsejna nsemmu il-parlament fil-fat li kien il-ġejni tal-manifattura li jara xinu jiġri fl-industrija. sawa wisq. Um, is-sur Kalleja sa. Ma nasibx l-aħħar żewġ mistoqsijiet ħajkonna ħina li għom, dak il-mikrofonu fil-qosor ferm. Naħseb il-mistoqsija prinċipali li intom saqsejtu li nistaqsu aħna stess li nafusna u jekk aħniex qegħdin nibnu il- forza tax-xogħol meħtieġa l-ġejjieni Tanu dak li nifhem jien mill-mistoqsijiet tagħkom. Nirringrazzjakom tal-feedback pożittiv għal ħidma tagħna illi teffettwa lil l-istaff kollu ġewwa Tessaloniki mill-viċi kap l-isfel fil-fatt Aħna rridu naraw id-dinja tax-xogħol u dik tal-edukazzjoni u naraw kemm jistgħu joqorbu iżjed ta' xulxin. Kien hemm frontieri għal żewġ setturi ostakli u hemmhekk aħna qed wassalna riċerka tagħna, hemmhekk il-pjattaformi tagħna jridu jaħdmu b'tali mod il jektar panorama ta' ħiliet eh, fejn għandek id-data għall-liema u l-bqija biex ninformaw aħjar il- Xorijiet għandna nafu bil riċerka tal-OECD li zew terzi tal ħad ta' tfal fi skola prima jispiċċaw xorijiet li għadhom ma jeżistux. Dak huwa l-aċċent fuq il-kompetenzi meħtieġa mizzaza żgħażagħ biex jiffaċċaw l-isfidi ta' suq ta' xogħol li tagħti qed jaġġel fil-bidla tiegħu u karatterizzat mill-bidla illi inti ma tistax tbassar appuntu l-ħiliet tal-ġejjin is-sejrin ikunu u il-għala aħna nibbażaw ruħna fuq pjattaformi li jistgħu jilħu ċittadini oħrajn. Jiena nittamar ikon ċar fil-prezentazzjoni maġġa tiegħi ġed kmieni li l-medja soċjali sejra jkollha rwol importanti fil-ħidma tagħna. U għal dastant meta nitkellmu dwar il minifassar il-politika rridu nifmu anki min iħaddem, min jiprovdi taħriġ u rridu iżjed rizorsi biex ngħaddu iżjed messaġġi għal-bidla fil-bidla bejn il-xogħol edukazzjoni. Il-President għadha tħares lejja ma nistgħux nippretendu li jkun hemm il-bidla jekk nibqgħu nagħmlu l-istess storja nirrepetuha darba tnejn tlieta jekk ħanibqgħu sejrin hekk ma naħsibx li nistgħu nilħu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 Nishtu nirringrazzja dawn it-tlet diretturi. Għandi mistoqsijiet konkreti. L-ewwel netta jiena naf li ntom il-kol tagħmlu xogħol tajjeb ħafna u għandna bżonn ir-riżultati minna ħatakom ħalli aħna l-kol nkun nistgħu nagħmlu xogħolna. Nkunu effettivi l-kol fix-xogħol tagħna. Tistgħu tgħidulna daqsxejn iktar fuq il- prioritajiet u taraw li taħdmu aħjar flimkien nixtieq insaqsim mistoqsija. Għanna proġett mat Turkija, nixtieq nkun naf bħalissa dan il-proġett kif inhu sejjer. Uh, Sawa, grazzi, sa Sinjura Harkin għal 30 sekonda. Grazzi. Nixtieq nirrikonoxxi l-ħidma ċellenti ta' l-Aġenzija ikonna rapporti tal-qrot tal-arti tal auditori u jidirli tal-inqas li sforzi kostanti jibqaw jisiru biex nżommu rilevanza u fil-kontribut fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini għandha sa' nix ta' dan. Sur servant fil-fat nix ringrazzjak din l-ħar darba tijak. Kellek ta' sew kliem pozittiv għonek, tkellem dwar il-prosperita, s-sigurta u l stabilta Għana dan nidun komplu nisimaħu. L-aħħar kumment tiegħi hija mistoqsija lilkom ilkoll. F'opinjoni tiegħi il-bidliet fuq id-dinja tax-xogħol qegħdin iwasslu bidla brata li qatt ma b'sarna qabel. Kif tistgħu titrattaw din bil-koordinament tan-netwerk ta' tliet aġenziji? Grazzi. Is-Sinjora Seven Jekk joħnoġbok taġġel biex ma xieqa fil fis-servizz ta' interpretazzjoni, grazzi ħafna. Fil-fatt nestendi il-ringrazzjamenti tagħkom lill kollegi tiegħi ta' ITF e ta' xekk ITF e baġġet da' Stan zaħir, u jien xinna naħadmu xorta u minħabba il-tim eccellenti. Turkija. Fl-opinjoni umli tiegħi dinji differenti għandek id-dinja politika u d-dinja reali. Għana din kooperaw mal-Turkija dwar l-izviluppi li jfissru l-Aġenda Ewropea hija parti mill-izviluppi ehm, fit tariġ vokazzjonali ġewwa Turkija jaħdmu fuq il-deliverables tal-konklużjonijiet tal-liga. Jiena jkolli nirrikonoxxi hawnhekk illi il-progress relevanti li għamlu. It-torok imqabla ma' pajjiżi oħrajn u minħabba impenn mill-perspettiva tal-imsieba soċjali għal dan it-tarif vokazzjonali t-Turkija ħolqot l-apprendistati fis-seklu 12 u għadhom kburin tas-sew b'dan. Mustaħdu tħor fil-punti kolla, l-ġumma diħla fl-ewwel fit ta' frar ħajkonna l-pajjiżi kollha ġewwa Belgrat, u ħajkon hemm hemmhekk it-Turkija wkoll ħanirridu naħdmu mosa sabiex ikun hemm politika inklusiva ġenerali f'dawn il-pajjiżi u jiena l-aħħar punti għaj torbot mal talim minn xulxin u l-kooperazzjoni din ta' tiġi dokumentata f'dak kollu li nagħmlu, pereżempju l-kwalifika aħna nimxu id fit ma' Stedefop mita namluwa ma' Stedefop il-kondizjonijiet ta' xogħol namluwa mal l-istħarriċ ta' jirfan eccetera. Timenannis Valdes. Is-Sur Valdes. Iva, ħana naqblu l-partijiet interessati għandhom ispiritajiet u dikija diffikultà Turkija. Aħna laqna l-istħarriċ anke ġewwa Turkija permezz tal-IPA. rabta anki mal-koordinament tal-Aġenziji ħena nagħmlu skambju tal-programm ta' ħidma, pjan ta' azzjoni konġunta kull sena u semmejna anke eżempju perfett ta' kooperazzjoni ma' kumpaniji li aħna rridu nagħmlu flimkien ma' Sedefop għal 2018 Thank you and Mr. Kaleha. I will not repeat. Is-sur Kalleja musnaqot nirrepeti dak li diġant għam il-kollegi tiegħi għal kooperazzjoni ngħid il priorità prinċipali tagħna din is-sena sena d-dieħla u anki s-sena ta' wara sejra tkun l-aġenda għall-Ewropa li tara l-implementazzjoni fl-istati membri biex naraw kif nistgħu nikkontribwixxu għal din l-implementazzjoni. Eh, adulti ħiliet baxxi hija ta' problema 70 miljun persuna fl-Ewropa mingħajr il-ħiliet meħtieġa għal suq xol xogħol tal-lum immaġinaw għas suq xol xogħol tagħda. Din hija priorità tagħna li donatu l-priorità lill formazzjoni tal-ħiliet, l-intelligence tal-ħiliet u l-istati membri li jibnu l-kapaċità biex jifmu fejn jamiex l-ekonomija tagħhom u kif dan huwa rifless fit-taħriġ vokazzjonali u edukattiv. Grazzi ħafna. Niskuża ruħi illi kellna niġru fl-aħħar biċċa grazzi l sinjor Serben. Ħareġ biċċar illi kull darba li ġejtu zuruna. illi jintom tassew importanti għal dan il-Kumitat. U nirringrazzjawkom, grazzi.